Okay. Dear colleagues. Aziz kollegi. Aziz kollegi, naħseb li nistaw nibdew il-laqatana. L-ewwel punt tal agenda huwa punt 8. Eh, l-aħbarijiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-31 ta' Marzu. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi ġew ċirkolati b'mod elettroniku. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, nistgħu nagħtu l-approvazzjoni tagħna. Tajjeb wis issa nistgħu nibdew bil-votazzjonijiet tagħna. Nistgħu nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda, ġifieri rapport fuq it-tnaqqis tal-konsum tal-boros tal-pass tal-plastik. Se nivvotaw b'mod elettroniku dwar din, il-votazzjoni hija miftuħa. We have one SD more. Okay. Jħora l-essendi u nalqu il-vot. Adottat. Prosetta Proset tassew il-Madam Hawken. Andiamo adesso a... Nistaw naħaddu issa għal votazzjoni fuq punt numru 10. Ġifiri, l-istrateġija dwar l-alkohol. Nistaw nibdew bil-ewwel kompromess minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet, adottat. Issa t-tieni kompromess favur, kontra, astensjonijiet adottat. Kompromess numru 3 favur kontra astensjonijiet adottat. Emenda 137 Minu favur Minu kontra Astensjonijiet maddix Issa kompromess numru 4. Minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għadda wkoll. Emenda 160. Favur, kontra, astensjonijiet, verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. Approvat. Wieħed sitta wieħed u wieħed sitta tnejn eh, flimkien. Favur? Kontra? Astenzjonijiet maddix. Emenda wieħed sitta tlieta. Favur? Kontra? Astenzjonijiet emenda ma taddix. Wieħed sitta ħamsa. Favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Wieħed sitta erba. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Wieħed sitta sitta. Favur, kontra, astensjonijiet għadda. Wieħed sitta seba. Nibżewġ partijiet. Għall-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddiet. Għattini parti minnu favur, minu kontra astensjonijiet maddiċ. tminja. favur kontra astensjonijiet verifika. Votazzjoni maluqa. Approvat. Kompromess 5. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess 6. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Approvat. Emenda wieħed Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Kompromess 7. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Issa, emenda 200. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 201 favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 202 favur, kontra, astensjonijiet, verifika elettronika. Votazzjoni maluqa, għaddiet. 203. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Kompromessa 8. Anzi, eh, verifika elettronika l-emenda 203. Jekk vota kolħat u il-votazzjoni. Għaddiet. Kompromess 8. Favur, kontra, astenzjonijiet kol kompromess jaddi. 215 favur kontra astenzjonijiet verifika. Nalqu l-votazzjoni għaddit. Kompromess disa' Favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. 232 favur kontra astensjonijiet għaddiet 233 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 266 tal-kollega Farija. Favur kontra astenzjonijiet Naħseb li għaddiet però nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Kompromess 14. A. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Verifika. Votazzjoni maluqa. Għaddis. Kompromess 14 bejja u issa nistgħu nivvotaw l-emenda 276. Minu favur il-PP entom favur. Aha, skużawni. Kontra? astensjonijiet għaddiet. Emenda, anzi, kompromess 15. Favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 289. Favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 290. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 295. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 294. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 292. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 291 favur, kontra, astensjonijiet, verifika. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 293. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 293 296 mis se nivvotaw għaliex lingwistiku issa ta' wara 297 favur kontra astensjonijiet namlu l-verifika. Votazzjoni maluqa. Emenda li tgħaddi. Emenda 298 minu favur minu kontra astensjonijiet verifika. Votazzjoni mal-waqa. Għaddit. Emenda 299. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 300, kompatibli minnu favur, minnu kontra, minnu astenzjonijiet għaddiet. 302 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 304 favur, kontra, astenzjonijiet verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 305. Favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 306. Favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 389 fl-imkien. Favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 310. Favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 311 favur kontra kontrol. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Tletmija Favur? kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 313 kompatibli. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 315 kompatibli. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. 316 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 317 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 17 a favur il-kompromess 17 a maġġoranza stramba minu kontra Maddiex però namlu l-verifika tagħna. Jekk votajtu kulħadd nista' nagħlqu l-votazzjoni. Maddiex. 17 b votazzjoni sa dwar 17 b. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet jgħati? Emenda 342 minu favur 342 favur ħadd kontra astensjonijiet maddiċ. 3-4-3 minu favur, minu kontra, astensjonijiet namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 344 favur kontra astensjoni għaddit 341 issa favur kontra astensjonijiet verifika. Maddiċ. Emenda 345. Favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. 300 issa 347. Favur? kontra, astenzjonijiet maddiċ. 348 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 349 eh, favur kontra min jastieni maddiċ. 350 minu favur minu kontra min jastieni maddiċ. 352 minu favur minu kontra min jastieni maddiċ. 353 minu favur minu kontra min jastieni maddiċ. 351 minu favur minu kontra min jastieni verifika. Votazzjoni maluqa. Għaddit emenda 354. Favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. 356 Tajraċa Garcia Perez. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddit. Issa, 357 u 358 flimkien. Eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 359 kompatibli minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda, anzi namlu l-verifika. 359 namlu l-verifika. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 360. Minu favur, minu kontra, min jastieni, maddiċ. Issa, il-premessi. Emenda wieħed minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda tnejn minu favur, minu kontra, min jastieni għaddiet. Emenda tlieta minu favur minu kontra mi verifika. Infotazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda erba minnu favur minu kontra maddiċ. Emenda 6 minu favur, minu kontra, min jastieni maddiċ. Emenda 5 minu favur, minu kontra, min jastieni maddiċ. Emenda 70 minu favur, minu kontra, min jastieni maddiċ. Emenda 7 minu favur, minu kontra, verifika. Votazzjoni mal-uqa. Għaddit. Emenda dissa. Favur kontra astensjonijiet Għaddit. Verifika. Il voto è chiuso. Votazzjoni maluqa ddiċ. Jiddispeċini. L-emenda 10. Minu favur? Minu kontra? Min jastieni? Għanirġaw nirrepetu. Jekk joġobkom u l-idejkom tajjeb. L-emenda 10. Minu favur? Kontra? Estensjonijiet ddiċ. Emenda 15. Minu favur? kontra astensjoniet maddiċ. Għandi verifikaw għaddi punt elettroniku. Ivvotajtu? Il-votazzjoni maluqa? Approvata. Għaddit. Emenda 12, minu favur. Kontra? Assenzjoniet? Maddiċ. Emenda 13. Min favur. Kontra. Astenzjoniet. Għan iċċekjawa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 14 minu favur, minu kontra, min jastieni għaddit. L-emenda 17 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 18 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 19 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Verifika. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Il-problema hi ċertu membri fin-nofs ma jużawx idejhom Emenda 20. Minu favur? Kontra? Attenzjonijiet maddiċ. Il-kompromessa 18 minnu favur, minnu kontra, minnu sjeni għaddit. L-amenda 34 minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 35 minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet verifika. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Tazzone maluqa għaddiet. Mela, is-36 issa minu favur, minu kontra, attenzjoniet, għaddiet. Emenda 39. Anzi taqa, is-37 minu favur. Kontra, attenzjoniet, għaddiet. 38 minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Il-41 minu favur, kontra, assenzjonijiet, maddieċ. Il-kompromessa, 19 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Il-49 minu favur,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 Minu favur? Minu kontra? assenzjoniet, għaddiet. Emenda 61 minu favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 62 minu favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 63 minu favur? Kontra? Assenzjonijiet maddeċ. 65 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet maddeċ. 64 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet ħan verifikawa li ħan ċekjawa. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota l sanni magħluqa. għaddit. Il-emenda 66 minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Emenda 68 minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Emenda 69 minu favur, kontra, Assenzjonijiet għaddiet. Emenda 72 u 71 minnu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 73 minu favur kontra assenzjonijiet da Emenda Emenda 80 tal-kollega Sommer minu favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 81 minu favur, kontra, astenzjonijiet verifika. Avete votato tutti? Kulħat il-vota, il-votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 82, minu favur kontra min jastjeni maddeċ. Il-84 minu favur kontra assenzjoniet maddeċ. Emenda 85 minu favur kontra min jastjeni għaddiet. Verifika. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Għaddiet din. L-emenda 86 minu favur? Kontra? Astenzjoniet ma ddiċ. 87 minu favur? Kontra? Astenzjoniet ma ddiċ. L-emenda 88 minu favur? Kontra? Astenzjoniet ma ddiċ. Emenda 89 minu favur? Kontra? Astenzjonijiet, verifika. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Il-votazzjoni maluqa għaddiet b'vot wieħed żejjed. It-tnejn u design issa minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 93 minu favur kontra min jastieni niċċekjaw għadi. Il voto è chiuso. Votazzjoni maluqa ġiet approvata. L-emenda 95 eh, l-ewwel parti minu favur kontra min jastieni għaddiet. It-tieni parti minu favur kontra, min jastieni, verifika. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Grazie ħafna ma d din il-96 minu favur kontra assenzjoniet addit. Is-97 minu favur kontra assenzjoniet ma Il-98 li huma l-istess li fuq fuq mitna jibda minnu favur, minnu kontra, minn jastjeni ma ddeċ. Il-102 minnu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Il-103 sajmissa minnu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Il-104 minnu favur, kontra, Astenzjoniet, maddiċ l-emenda 105 minn favur. Kontra, astenzjoniet, maddeċ. 106 minn favur. Kontra, astenzjoniet, għaddit. 107 minn favur. Kontra, minn jassini maddeċ. 108 minn favur. Kontra, astenzjoniet, għaddit il-109 mija minu favur kontra assenzjoniet għaddiet il-112 u 13 daqqa minu favur kontra assenzjoniet maddowx 114 minu favur kontra Astenzjonijiet għan verifikaw għadi. Avete votato tutti? Kolħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-mija u 17 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit il-118 minu favur kontra, assenzjonijiet, għaddit. Mela verifika, anzi, fuq di tal-axar. Kulħat vota l-votazzjoni maluqa, maddiċ. Voto finale per voto. Mela l-axar votazzjoni, votazzjoni elettronika. Nistaw nivvotaw, il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd vota Il-votazzjoni magħluqa? Għaddit. Grazzi. U issa nistaw nkomplu bil agenda sana. Dear colleagues, Aziz kollegi, we can uh, continue. Nistaw inkomplu billa laqa għadna ma spiċċajniex mix-xogħol u għanna xi punti sa fuq l agenda tana tal-lum qabel ma jkun l-iskambju tal-opinjonijiet mal-Komissarju u Viċi President uh, Katajnen. Il-punt 11 u 12 illi ħan diskutu fl-imkien u ma fuq il-konklużjoni tal- emenda tad doha għal protokoll tal-Kyoto fuq il-konvenzjoni um, għafas tal-ġnus ma'uda fuq il-bidla fil li u il-periodu ta' impenn. Jiena eh, ħanaddi il-mikrofonu l-rapporter l sinjura Gardini imma nishtiq eh, nistiden il-membri kolla eh, fil-kamra biex joqodu kwieti jekk joġobom u jgħinuna biex nkunu nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna. Naddi l mikrofonu l sinjura Gardini biex tispjega il-punt. E, Elizabetta, grazzi President, ħankun fil-qosor e, din u dan il-proġett ta' deċizjoni tiġa għadda fil-komitat itre minar problemi 53 eh, eh, vot favuru wieħed u astensjoni għanna l-emendi illi jistaw jitħlu sal-15 ta' april u nafu li l-proġett ta' konsilu għal bazi għal konklużjoni tal-emenda ta' doha minn naħa ta' l-Unjoni Ewropea u jistabilixi l-kondizjonijiet dwar il-periodu tal-impenn konġunt bej l-Unjoni Ewropea u l izlanda illi eh, ħat titħol fis-sistema. Hina eh, xtaqt eh, nibda minn punt naqra stonat illi kulħadd jaf biħ l-annes B fejn eh, kif tafu il- pajizi kollha tal-Unjoni il għedin jipparteċipaw fit-tieni perjodu tal-impenn tal-protokoll ta' Kyoto, il-maġġoranza tal-pajjiżi Eh, ma u miex um, parti minn dan il-protokoll anka dawk li niċtu ħafna u l-Unjoni Ewropea trid tipprova tadotta l-istrumenti kollha politiċi, ekonomiċi u soċjali biex ikun hemm dan il-ftehim vinkolanti internazzjonali biex kulħadd ikun qiegħed fuq l-istess livell ta' ugwaljanza. Eh, issa nixtieq nidħol fil-mertu ta' suġġett qed nara xi punti hawnhekk illi huma aktar innovattivi u huma eh, ewlenin fit-test tal-Kunsill. Aħna favur għal dan il-proġett ta' deċiżjoni mill-Kunsill nixtieq infakkar illi mem lebda e, e, impenji politiċi vinkolanti oħrajn barra dawk li tiġa ittieħdu tieħdu eh, mal-pakket tal-klima u l-enerġija fl-2009 għalek l-Stati membri u l-Unjoni Ewropea tiġa qegħdin eh, jatwaw l-anijiet ta' tnaqqis 20% sam l-2020 u dan għalek jista jgħina biex aħna nkunu nistaw naqblu fuq il-tieni il-proġett tat-tieni perjodu ta' Kyoto maw lebda bidla fuq l-obligi u l-anijiet li l-istati membri tiġa qablu fuqhom. Issa fir rigward l-obligi ta' komunikazzjoni u ta' kontabilta' għawnek għaw iktar impenji ta' responsabilta' mill-partijiet kontraenti e, għax kull parti trid tippreżenta rapport tal-bidu illi lantijaw huwa illi jikkalkulaw kemm il-ċifri u anka l-kapacitajiet illi huma eh, naqsu l-emissjonijiet tagħhom hemm waħda għal kull parti u mbagħad hemm waħda li hija kollettiva dan huwa parti mill eh, li wieħed jerfa' responsabilità. Imbagħad hemm ukoll il-parti li għandha xtaqsam mal-mekkanizmu marbut mal-ambizzjoni. Tiġa jeżisti imma jekk issa pajjiż jimpenja ruħu li lin b'mod iktar ambizzjuż u jagħmel ankanijiet aktar ambizzjużi palissa hemm il-bżonn Eh, minħabba li hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, l-emenda fl-annes B, irid ikun hemm qbil mill-partijiet kollha eh, li huma imsieħba fil-protokoll u jrid ikun hemm ratifika minn minn tlet kwarti. Palissa skont l-emenda ta' doa hija aktar sempliċi u fil-fatt hija proċedura simplifikata għax iż-żieda fl-ambizzjoni E, meta e, wieħed iqis lan hija meqjusa bħala adottata jekk ma jkunx hemm tliet kwarti tal-partijiet li għajmu oġġezzjoni għal għal dan u ma hemmx bżonn ratifika biex tidħol fis-seħħa barra minn hekk l-emenda ta' doa b'mod awtomatiku taċċetta eh, dan biex l-emissjonijiet li huma fil-perjodu tal-2013 u l-2020 eh, ikunu super juri mill-medja tal-perjodu ta' qabel. Anka analista ta' gassijiet eh, beffet serra li huma issa jaqgħu huma disciplinati mill-protokoll, żidna gass ieħor hawnhekk ma kienx qiegħed fil-bidu Eh, trefro l-uro diodo. Eh, dan għandu parti importanti eh, fil-tisħin tal-arja meta ikun hemm emissjonijiet tiegħu għalhekk issa iżdiet mal-gassijiet li għandna fil-lista. Irridu nħaffu f'xogħolna għax minħabba illi il-programm marbut ma' Summit ta' Pariġi fl-2015 irridu aħna infittxu nalqu dan il-dozzer. Il-Komitat tal ambientu il-, -ambjentu, eh, anka l-Parlament nisperaw illi japprova il-dokument minajr aktar dewmien u kienem data oħra li kienet is-16 ta' frar ta' l-2015 issa madux possibbli li wieħed jirrispetta din id-data ratifika tal-protokoll ma qegħdin nisperaw li l-proċessi ta' ratifika ta' kull stat membru individwali għall-inqas ikun jista' isir eh, matul il-2013 permezz tal-istrumenti illi għandna u anka l-appuntament ta' Pariġi appuntament li aħna nisperaw illi permezz tiegħu jirnexxinna jkollna dan il-qbil internazzjonali li inna inauguraw illi nilħuħa eh, f'dawn is-snin illi inna naħdmu fuqu. Jiena ħankompli bil-punt 12 biex umbat inkunu nistaw niddiskutu żewġ punti f'daqqa u dan huwa il-ftehim dwar il-parċiċipazzjoni tal-Iżlanda fil-tieni perjodu ta' impen tal-protokoll ta' Kyoto fl-ambitu tal-konvenzjoni tal-ġusna maquda fuq il-bidla fil-klima. Kif tafu kien hemm diskussjonijiet eh, illi tiġa saru il-proġett ta' rakkomandazzjonijiet illi aħna ifformulajna li għandu x'jaqsam il proposta ta' deċiżjoni eh, ta' eh, ftejjin bejn l-istati membri u l-Iżlanda fir rigward il-parteċipazzjoni tal-Iżlanda għal dan l-impenn konġunt għal tieni ta' proġett fuq din il-konvenzjoni għafas tal ġinus ma'uda. Ġifiri dan il-ftejjim fil-rigward dan it-tieni perjodu tampen kif il-kol tafu il-, -kol il konvenzjoni tistabilixxi it-tnaqqis tal-emissjonijiet u dinja vinkolanti fuq livell internazzjonali. L-Unjoni Ewropea tiġa ratifikat il-protokoll fl-2002 u l-istati membri dak iż-żmien kienu 15 rridu il-kol jilħu dan l-impenn fir rigward tal-emissjonijiet u għalhekk l-Istati Membri u l-Unjoni kienu responsabbli b'mod konġunt anka fl-ewwel perjodu tal-2008 u l-2012 u eh, fil-fatt eh, u livelli Fil-konklużjoniet ta' l-2012 il-Kunsill propona għall-Unjoni t-tieni perjodu ta' impenn tal-protokoll impenn kwantifikat għal tnaqis 20% fil-rigward tal-2009. Il-pozizjoni tal-Kunsil eh, qablu maħħa il-Stati membri fil-konferenza li kien f'Doha. L-emenda ta' Doha Imbagħad għandu perjodu ieħor ta' impenn e, eh, fir rigward tal-protokoll ta' Kyoto li għandu x'jaqsa mal li jibda minn Jannar tal-2013 sa l-2020 u għandu impenni vinkolanti għatna qis tal-emissjonijiet li għabbażit tagħhom l-Istati mm, membru l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda b'mod konġut inaqsu l-emissjonijiet tal gas b'effett serra u f'dan il-perjodu eh, għal e, tnaqis bit 80 dan l-impen eh, huwa eh, marbut mal-gassijiet eh, li huma permessi. Il-proposta ta' rakkomandazzjoni li jiena qed insemmi tqis bħala pożittiva il-proposta u li sa wasal għall firma fir-rigward tal-parċipazzjoni tal-Iżlandja da għal dawn l-impenni konġunti għal dan it-tieni perjodu. U għalhekk nixtieq ngħid l-Iżlanda tiġa fl-annes wieħed fil-protokoll ta' Kyoto ħadet dan l-impenn fl-ewwel perjodu e, fejn e, kienet lesa li tnaqqas il-tniġis bl-10 fil-mija. Fil-fatt, e, fl-2009 l-Islanda qalet illi anka fit-tini periodu fl-imkien mal-Istati Membri l-Unjoni Ewropea kienet se terġa' titħol għal dan l-impenn. L-Islanda kif il-kol tafu tipparteċipa eh, fl-iskambju tal-ITS u eh, anka fil-mekkanizmu ta' n-nitoraċ eh, tal-IMR fuq il-GHGs għalek uh, daħlet eh, għal dan l-impen għal eh, kem eh, hija miex imsieħba fl-Unjoni Ewropea u l-Istati membri u l-Iżlanda lek ħajitlu għal dan l-impen għattini periodu. U għalek mela fuq dan il-punt jiena favur ratifika minn domin u kif diġa smajna mill-kollega Gardini qabel il-konferenza ta' Parigi ta' Deċembru tal-2015. E adesso... U issa l-ek se senaddu minnu fieħ għal għal shadows akis. il-shadow ta' żewġ files. Grazzi ħafna. Grazzi President, nixtieq nibda billi nirringrazzja iż-żewġ rapporters għax-xogħol kollu li ħadu. Ma vera diffiċli li ma naqblux ma ħtieġa li jisiru deċiżjonijiet immedjati u l-Unjoni Ewropea trid tirratifika l-emenda ta' Doha għal protokoll ta' Kyoto kif ukoll il-parċipazzjoni ta' l-Iżlanda dawn l-obligi li ħadna dwar l-emenda Doha ta' Doha dan huwa tieni perjodu ta' impen taħt il-protokoll ta' Kyoto u l-Unjoni Ewropea u flimkien ma' l-Iżlanda aħna Edna li eh, l-emissjonijiet annwali tal-GHGs mill-2013 tal-2020 sejiet naqsu sa 80% tal-emissjonijiet eh, ta' sena bazi ta' bazi ġifiri l-1900 u U eh, tħanna f'dawn l-obligi b'mod intern fl-Unjoni Ewropea qabel il-konferenza ta' Pariġi rridu nassiguraw li nkunu nistgħu aħna nġeddu l-impentana sabiex naqsu l-emissjonijiet u vera importanti għalek li nadottaw iż-żewġ rapporti bl-akbar maġġoranza possibbli fil-Parlament Ewropew għalli bekk inkunu nistgħu niproċedu bil-proċedura ta' ratifika fl-Istati Membri mill-aktar fis possibbli. Imma li m'għandniex aħna ninsew li taħt lebda lebda ċirkustanza kif diġa smajna minn il-Kommissjoni il-bieraħ jibtibdil klimatiku Ja problema globali li titlob approach globali u għal mela bidu ta' din l-amenda ta' Kyoto jritu jkollna numru partikolari ta' rettifika sissa 26 pajis biss firmaw ir-ratifikaħ u nixtieq nitlob li l-Kummissjoni sabiex tirdoppja l-isforzi tagħha qed nitkellem jiena dwar diplomazija ambjentali ħalli bekk E, ikunu jistgħu jipperswadu lil pajjiżi għalli mbagħad ikollna il numru xira għal ratifika għall-ICR is senjura Gerling u Sur Duncan. Grazzi, President, eh, mandi xejn xinżit hawnhekk. Grazzi, grazzi ħafna għal dan ir-rapport. Very little to say. Għandi ftit imma li ikollna niksbu ftehim u eh, li eh, nimxu mal-impenji mhux l-istess ħaġa u hekk kifet nimxu lejn Pariġi dan il-ftehim se jkun importanti imma eh, irridu kon fuq l-impenji. Dak li xtaqt ngħid. Jena, grazzi ħafna, Sur Gerbendi. Iva, grazzi ħafna President, jina u koll naqbel 100% ma' zewċ rapporters, jina naħseb li vera importanti li jinħedġu li l-istati membri sabiex ħaffu l-proċess, ħalli bekk ikun jistow jifanalizzaw il-proċess ta' ratifika qabel il-konferenza tal-partiti u um, sabiex natu l-eżempju tajb, dak li xtaqt najtina. Sinra Koneċna? Grazzi ħafna jiena mux sendow hemm ix-xogħol tagħna nixtieq nirringrazzja ż-żewġ rapporters tagħna u l-grupp tiegħi se jappoġġa ż-żewġ rapporters fl-isforzi tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Maybe, Sur Affronte. Grazzi ħafna President, jiena se nitkellem ukoll fisem il-kollega Fronte, iż-żewġ deċiżjonijiet li qed niddiskutuhom huma pjuttost sempliċi u eh, peress li il-mira ta' tnaqis l emissjonijiet bi 20% sal-2020 danna diġa huwa għan vinkolanti għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għan li kif et tajt id-data fuq l-emissjonijiet faċli li nixbon peress li aħna għedin il-fuq minn 18% eh, diġa. U jekk din l-emenda ta' doa se tiġi emendata minn 144 pajis ħalli bekk dan jkun jista' jidħol fis u mbagħad inkunu nistgħu naraw lan li, li dawn l-anijiet ta' l-Unjoni naqsmu ma' pajjiżi oħrajn. U Iva, nix immandu ma wis għax l-affarijiet imbagħad iridu jsiru b'mod retrattiv mill-2013. U jekk imbagħad naraw l-isforzi tal-Unjoni Ewropea rridu noqogħdu attenti għax dan jista' jkun tostakli għal pajjiżi l-oħra. L-istrumenti ta' ratifika iva dawna jistgħu jibdew jitlu fi seħ mill-aħħar tal-2015 imbagħad ma tantx nistgħu naħsbu dwar l-involviment tal-pajjiżi li jedin barra mill-Unjoni Ewropea fil-premessa Għamsa għallek aħna nazbu li vera ħaġa pozittiva ġifiri dawn l-inklużjoni eh, tal-gassijiet oħra eh, li kawżaw l-effett serra u eh, tajjeb u koll li naħdmu fuqom issa. Grazzi ħafna, issa nishti naddi il-mikrofonu l-Sinjura Batman għal-Kummissjoni u għal-kommenti tagħha. Grazzi ħafna. President, nixtieq nirringrazzja żewġ rapporters għal dan la bozza rekomendazzjoni li qed jissir xi konsens għal deċiżjoni tal-Kunsill fis-sem l-Unjoni Ewropea tal-Amenda ta' Doha kif smajna diġa mill-ewwel rapporter b'mod tajjeb ir-ratifika ma tbiddel xejn qed nitkellem dwar il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew il-limiti massimi u il-miri li fassalna internament. Imma Eh, dina wkoll turija simbolika minnaħat tal-Unjoni Ewropea u t-permettilna u kol inlaqqaw l-impenji internazjonali leġislativa minn issa sal-2020 fejn qed nistennew li ftejmi l-ġdid ta' Pariża jidħol fis-seħħ. Jiena naħseb li ħaġa vera ċara li l-Unjoni Ewropea tagħmel l-almu tagħha sabiex tħaffef il-proċess tan-negozjati u jiena naħseb li u nirringrazzja l-membri tal-li huma fakruna reġaw dwar l-importanza ta' diplomazija. Ir-rappreżentant Oli Federica Men Margarini proġett il-diplomazija eh, bħala priorità għall-2015 u taħdem mill-qrib ma' servizzi barranin tal-Istati Membri kif ukoll tal-Kummissjoni Ewropea sabiex timmassimizza il-pressjoni fuq il-imsieħba tagħna speċjalment il-pajjiżi tal-G20 li weħedhom jagħmlu tliet kwarti tal-emissjonijiet tal ghds sabiex huma jimxu u jresqu l-intenzjonijiet tagħhom u ħajkun vera importanti u kol għal partijiet kollha interessati fuq livell Ewropew internazzjonali sabiex jaħdmu b'mod deċiżiv eh, sabiex jinkiseb il-ftejm. L-istati membri qed jagħmlu l-progress eh, bi eh, proċeduri tagħhom domestiċi għal ratifika minnaħat tal-Kummissjoni aħna vera fuq li Eh, fit-tini nofs tal-2015 u probabbli waqt l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Mawda nkunu nistgħu nużaw l-istrumenti għarraf raftifika dwar l-Iżlanda. L-Iżlanda qed tipparteċipa fil-ukoll um, konformità konġunta eh, u sabiex naċċertaw li l-obligi tal-Iżlandja f'dan il- ġifir konformità eh, sħiħ isir u li u l-impenn ġi determinat b'mod kif eh, valetajna kemm l impenn li jem fil-protokoll ta' Kyoto e kif nuemmendat bil- l-emenda ta' doa kif ukoll leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-pakket tal-enerġija. Din leġislazzjoni wkoll se tibgħat sinjal importanti li komunità internazzjonali l aħna se nżommu mal-impenji tagħna u dan ukoll se jkun ta' eżempju ta' kooperazzjoni bejn imsieħba ambizjużi. Għalhekk President nixtieq eh, ngħid grazzi li żewġ rapporters. Thank you very much and before closing the point I have to remember Grazzi ħafna nixi nfakkarkom dwar l-iskadenza għall-amendi il-15 ta' april u il-vot fil-komitat ħajsir fis-7 ta' Mejju u plenarja ta' Ġunju jew Lulju. Issa, sinjuri, nistgħu waqfu l-laqa tagħna ftit għal 20-25 minuta t nistennew għal Viċi President Katajnen u nerġaw nibdow fil-4 nofs. Grazzi. Dear colleagues, uh, we can uh, start also because uh, we have... Uh, Signori, ma tanċ għanna ħafna ħin, u għalek ħatkun xi utli jekk jista' kolna skambju ta' opinjonijiet mal President, President Katajnen li jħuħsib it-kabir il-postijiet ta' xogħol, investiment il-kompetitività u vera importanti għalina li nisimaw minn għandu li huma l-prioritajiet tal-Kummissjoni kif ukoll sabiex ikollna skambju ċar ta' opinjonijiet bil-possibilità li nisimaw il-prioritajiet ukoll għal-membri tal-Parlament Ewropew u sabis biex ukoll jispjegalna x'inhuwa il-punt il-prinċipali li nixtiequ nifokaw fuqu u li nixtiequ niżviluppaw fil-programm ta' ħidma 2015 kif ukoll sabiex naraw il-progress li qed ngħidu għal programm ta' ħidma li jmiss 2016. Se nibda billi nadilek il-mikrofonu minnu fieħ mbagħad ikollna skambju ta' fermiet mal-membri tal-kumitat. Honorable members, thank you very much for President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjak tal studentuni għal kumitat Tijak. Jiena vera ħerqa li niddiskuti il-programm ta' ħidma mijak programm għal din is-sena u ukoll Jina interessat li nisma l-opinjoniet ta'kom dwar kif nistgħu ntejbu l-investiment, x'tip ta' investiment għandna bżonn sabiex insaħħu il tkabbir potenzjali u wejja niżaw din l-opportunità sabiex nitalmu minn xulxin. Il-programm ta' ħidma 2015 tal-Kummissjoni huwa ċar u mirat l-antana huwa li natu eh, prodotti malajr kem jista' jkun kif diġa tistgħu taraw minn l-proposti bħal pereżempju l-pjan ta' investiment tal-Ewropa, l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea, eh, flimkien mar roadmap lejn il-konferenza ta' Pariġi, il-swiq digitali u kapitali u l-inizjattiva dwar l-impjeg ta' Zazax, għan ftit din eh, dokument Qabel kienet politika li ħatma tkellem dwara, imma il-ħin huwa differenti. Importanti li l-politika il-ġodda jappoġġaw it-kabir, l-impjieg, l-sostenibilità soċjali u ambjentali. Nixqu naraw riżultati konkreti. Il-Kummissjoni se tagħmel l-almu tagħha imma ma tistax tieħu azzjoni weħedhom, weħeda kulħadd irid jaraf li situazzjoni normali ma taħdimx iktar, ma diġ taħdem, għalek nixtieq nisma minn għandkom dwar kif nistgħu naħdmu fl-imkien u jiena għalhekk hija hawnhekk sabiex nisma' lilkom. Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel bidu tieħu bidu ġdijt kif huwa rifless fl-istruttura l-ġdid tal-Viċi Presidenti qed jaħdmu fi timijiet ta' proġetti u dawn qed jaqtaw is-silos. Ġifieri qed nitkellmu dwar tafsil ta' politika konġunt. Aħna fil-Kummissjoni nixtiequ li kulħadd jintegra fokus dwar l-izvilupp sostenibli fi xogħol tagħhom ta' kuljum. L-istruttura l-ġdida tagħna u x-xogħol tagħna ta' proġetti qed jgħadmu sabiex niffaċilitaw dan. Nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-pjan ta' investiment u tal-FC u jien qed naħdem ħafna fuq dawn il-pjanijiet bħalissa. Dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni 2015 dana jirrefletti bidu ġdid. U wissa għanna bżon li nżommu il-pass u rridu naħdmu fl-imkien sabiex natu r-riżultati. Dwar l-iskeda ta' żmien għall inizjattivi l-prinċipali pjanati għal-2015 inkluż ir-roadmaps relevanti dan se jiġi din l-iskeda se tiġi pubblikata minnu fih. Aħna impenjati li nkomplu niprovdu lill-Parlament Ewropew b'informazzjoni dwar il- Nikosti li jmiss kif ukoll aħna applikajna il-prinċipju ta' diskontinuità politika hekk kif hemm fil- fid-deċiżjoni għafas. Wara li smajna l-opinjoni tal-Parlament fid debattiti tal-plenarja u fil-Kumitat il-Kummissjoni konfermat l-tirar li aħna ħabbarna għal program ta' ħidma. Dan qed permettilna issa sabiex niffukaw l-enerġija tagħna fuq li jinsibu l-aħjar mezzi sabiex aħna nagħmlu tajjeb fuq il-lanijiet tagħna tal-politiki differenti inkluż l-iżvilupp ta' proposta ġdida fuq l-ekonomija ċirkulari li ħad tiġi preżentata aktar tard din is-sena nix nżid li kull kummissarju dana issa neħa li pjanar ta' qabel u se javelwa skont proposti l-ġod il-prioritajiet tal-Komissjoni kif hemm miktub fil-programm ta' ħidma tal-Komissjoni li jirriflettu l-10 prioritajiet li kienu l-bażi għall-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Komissjoni ġida Għalhekk din il-ħaġa tieħu żmien għalhekk nixtieq nitlobkom sabiex tieħdu naqra paċenzja. Bina, Aħna kunxi ovvjament dwar it-ħassib li ġi espress dwar xi irtirar u aħna smajna u koll l-argumenti differenti imma aħna nemnu li din l-kwistjoni għawnek dwar il-rizultati reali. Aħna mux qed nisfidaw l-għanijiet imma qed nippruvaw l-insibu l-aħjar mezzi intelligenti ta' kif nistgħu natu l-prodott. Per eżempju, aħna nixtiequ natu riżultati għall-ekonomija ċirkolari reali ninstab ċert li se niddiskutu din l-ekonomija l-lum. Nixtieq l-ewwel qabel kollox nitkellem dwar il-pjan ta' investiment għall-Ewropa. Novembru li għadha aħna adottajna l-pjan ta' investiment għall-Ewropa u kif tafu aħna adottajna proposta għall-regolament fuq eh, l fc fjannar. Il-proġetti ambientali dawna hemm ħafna minnhom fi dawn il-proposti li jaqgħu taħt il-pjan ta' investiment u l-proġetti għall-ekonomija ċirkolali u li jaqgħu taħt l-ambitu tal-finanzjament ukoll. Il-proposta leġislattiva tal-pjan ta' investiment issa tinsab fid-dejn din l-awla aħna qed ehm, nsegwu l-xol tal-komitati differenti mill-qrib qed nappoġġawhom il-koll u qed nagħtuhom l-informazzjoni li qed jitolbu minn għandna. Wara il-vot tal-komitati aħna vera ħerqana li se jkollna diskussjoni li se tagħti l-frotte fi trialogu mal-Parlament u l-Kunsill u għet nittamaw li l-efsi nkun jista' jidħol fis-seħħ mis-sajf il-qoddim. Priorità oħra, l-istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija flimkien ma' roadmap lejn il-Konferenza ta' Pariġi għadhom kif ġew adottati l-viżjoni tagħna fuq il-klima, viżjoni ambizzjuża u l-Unjoni tal-Enerġija timmira li tindirizza tliet annijiet ta' kompetitività, sigurtà, ta' sprovvista u sostenibilità li aħna niksbu il-lanijiet tal-enerġija u tal-klima tal-2030 priorità prinċipali. Kif diġa semma l-kollega tiegħi Franz Timmermans f'dan il-Kumitat il-Kummissjoni impenjata li tassigura li l-Unjoni tibqa' mexxejja dinja fil-qasam tal-enerġija li tal-ek l-istati membri jridu jikkonformaw mal mili tagħhom tal-enerġija li tiġedda tal-2020. Proposti dwar l-implementazzjoni tal-ftejn politiku fuq Il-qafas tal-enerġija tal-klima tal-2030 dana se f f'mument bikri fil-mandat tal-Komissjoni u aħna wkoll se nipromuovu tranzizjoni lejn ekonomija ċirkulari li tuża l-riżorsi b'mod effiċenti fl-Unjoni Ewropea li jikkonforma wkoll mal-lanijiet tal-iżvilupp sostenibbli nax li jitlobna sabiex naċertaw il-produzzjoni sostenibli kif ukoll konsum sostenibli. Aħna pala l-Kommissjoni qed nagħtu ħafna importanza lil tlet dimensjoni ta' sostenibilità, jiġifieri dik ambientali, ekonomika, soċjali. Il-Kummissjoni ġdida determinata sa biex terġa' tagħti spinta l qoddim lil dimensjonijiet kollha tal-iżvilupp sostenibbli għabbażi tal-approach mainstreaming. Il-struttura l ġdida tal-gruppi ta' proġett taħt il-gwida tal-Viċi President ġarġa vera effettiva dwar l-iżvilupp sostenibbli trid tissir mainstreamed fi eh, l-oqsma politika differenti. Din responsabilità tal-kollegi kollha tiegħi speċjalment il-Viċi President Timmermans li se jagħmel il-monitoraġġ tal-kumpentan li se jaċċerta li eh, s sostenibilità ma tkunx emensija. Issa nixxi ndur għall-ekonomija ċirkulari Qed nitkellmu dwar priorità politika l komissjoni għalija huwa kunċett li se jiddefinixxi l-azzjoni tal-Kummissjoni fil-ħames snin li ġejjin. Li nafu l-importanza fuq livell globali kif ukoll l-ambizzjoni ta' turi pal pereżempju iċ-Ċiniżi Nekka tkun ħaġa vera stupida jekk ma ninvestux aħna fit-tranzizzjoni tal-Ewropa lejn mudell tal-ekonomija ċirkolari kemm mill-aspett eh, ambientali u ta' kompetitività da kwestjoni vera importanti. Aħna naħdmu bir-raqqa diġa fil-kabinet tiegħi fuq pakket iktar ambizjuż tal-ekonomija ċirkulari, pakket li se jkun iktar effettiv. X'inhu mal-pjanijiet mela tagħna? L-ewwel qabel kollox aħna se nresqu proposta riveduta dwar l-iskart din il-proposta l-ġdida se tikkonsidra il-kontribuzzjonijiet li diġa sarulna permezz ta' konsultazzjonijiet pubbliċi kif ukoll il-Parlament u l-Kunsill Il-proposta ħad tkun imsejsa l-iktar fuq il-valutazzjoni ta' impatt li diġa teżisti. Il-proposta reveduda sen żomuwa u aħna mhux se bidlu l-ġerarkija tal-iskart u lan li nkatru l-livelli tal riċiklaġġ fl-Ewropa. Aħna li se namlu fil-fatt se nippruvaw naraw kif il-ġerarkija tista' tkun imtejba. Aħna se nsaqsu lil nfusna jekk nistgħux nitalmu mill-iżbalji tal-passat jew mill-aħjar prattiki U aħna sen saqsu jek per eżempju hemm bżonn ta' iktar flessibilità fil-meta jsiru l-affarijiet għal miżbliet li forsi dana jista' jevita li jkun hemm investimenti kbar ġodda fil-inċentrazzjoni u fl-infrastruttura li jessej permetti moviment lejn ir-riċiklaġġ. Il-proposta iva ħajkollha miri vinkolanti ma sanħarsu lejn mezzi kif nistgħu nikkonsidraw aħjar il-għadiet individwali fil-istati membri differenti sabiex nassiguraw approċċ effettiv fuq il-post. It-tieni net, aħna se nresqu pjantazzjoni sabiex inkopru ċiklu totali tal-ekonomija ċirkolari. Il-politika tal-iskart dan huwa element vera importanti ta' ċiklu imma mhuwiex biżejjed. Aħna rridu nħarsu lejn dan il-ċiklu kemm b'mod upstream, iġifieri qabel ma' prodotti sir skart u downstream, iġifiri wara reċiklaċ, irridu aħna naraw x'nistgħu namlu eh, vizavi l użum mill-ġdid, per eżempju, kif nistgħu inkatru dan l użum mill-ġdid. Aħna rek nixtiequ naraw x'inhu għad-diżin tal-prodott kif ukoll kwalità tal-prodotti riċiklati x'nistgħu ngħidu dwar il-materja prima u x'inhuma ma l-istakli li jeżistu tul il-katina ta' valuri u kif nistgħu aħna nixprunaw l-innovazzjoni hawnhekk f'dan il-qasam. Il-valur miżjut tal-Unjoni Ewropea dan se jkun prinċipju ta' gwida waqt li qed nagħmlu hekk aħna se nifukaw fuq l-affarijiet li jistgħu jisiru b'mod utli fuq livell tal-Unjoni Ewropea dwar il parti proċess ta' konsultazzjoni pubblika se jiġi mnidi qabel is-sajf aħna vera ħerqana li naħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew. Jina vera nilqa u koll il-fat li intkom għat organizzaw smieħ li se jseħ f'April. Mu se naħlu lebda żmien is-servizzi tal-Kummissjoni qed jaħdmu bir-reqa jiena timmexxi l-grupp ta' proġetti fil-Kummissjoni sabiex narraw x'azzjoni se tieħu l-Ewropa fis-snin li ġejjin kif ukoll xan kif għanda tkun il-proposta riveduta. Il-Kummissarji Velli, Vella Bjankowska u l-Viċi-President Timmermans qed jaħdmu mill-qrib mijaj fuq eh, dan il-proġett fil-ġimgħat li ġejjin aħna se norganizzaw laqa fuq il-proġetti mal-Kummissarji kollha relevanti. Aħna flimkien impenjajna ruħna ħalli naħdmu fuq il-programm ta' ħidma sabiex nerġgħu niddiskutu dan il-punt nerġgħu fl-2015 u qed nitagħmel li se nkunu nistgħu wkoll naħdmu fuq fil-ħarifa. U se nieqafaw nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom u jiena wkoll ħerqan li nisma dan l-iskambju vera interessanti ta' opinjoniet fuq il-kwistjonijiet li jintkom ħadd għajmu, grazzi. Grazzi ħafna ta' din l-istqarrija inizjali. Issa nistgħu nibdew bla bda dewmien bl-ewwel round ta' mistoqsijiet u kummenti. Nibdew b'Madam Grostet tal-PPE. Grazzi ħafna, Vice President. Għalina huwa ta' pjaċir li niltaqgħu miegħek, nqattaw miegħek din in-nofsija eh, dan l-iskambju. Anki għaliex fost ir-responsabiltajiet tiegħek inti għandek kwistjonijiet li huma fondamentali fin-natura tagħhom u li għandhom x'jaqsmu ma' dak li huwa għal qalbna, iġifieri tkabbir sostenibbli. Il-Kummissjoni taħdem ħafna dwar dan. Issa nibda mill-pjan Juncker l-ewwel net li huwa l-pjan tiegħek ukoll qegħdin taħdmu ħafna fuq dan il-pjan intom huwa pjan li jiġġenera ħafna tama qegħdin niżammu ċertu ritmu bih ukoll. Hemm ċertu sens ta' tama għaliex issa wasalna għall-ewwel sena ta' dan il-Parlament aħna. Inti taf li aħna daqsxejn mħazbin hawnhekk għaliex aħna ma nixtiequx li dan il-pjan Junker imur kontra l-isforzi li diġa ġew mwettqa eh, fir-rigward ta' innovazzjoni u riċerka u li l-finanzjamenti imorru kontra dawk li nsibu f'orizzont 2020. Jien għalt għajt ma' ħafna nies f'dan il-qasam li huma imħasbin ħafna eh, dwar il-finanzjamenti u tnaqqis fil-fondi. Issa, xi ħaġa dwar is-saħħa pubblika wkoll għaliex is-saħħa pubblika huwa element importanti. U importanti li nkomplu bil-pressjoni tagħna fuq l-innovazzjoni mhux biss fuq ir-riċerka applikata, però anke fuq ir-riċerka teorika. U ma ninsewx ukoll l-appoġġ lill-universitajiet. Nixtieq inkun nafx taħseb inti Eh, Sur Komissarju, nixtieq inkun naf kif inti se garantixxi l-riċerka, speċjalment ir-riċerka medika, il-finanzjamenti meħtieġa għaliex aħna rridu nżommu din ir-rankatura l qbadna. Fuq il-pjan Juncker xi ħaġa oħra li hija importanti għalina hija li nillimitaw l-interferenza politika vizavi il-prioritajiet tagħna. Aħna rridu nifokaw fuq proġetti ta' tkabbir. Jiena tkellimt dwar l-innovazzjoni fil-mediċina, però hemm ukoll il-qasam ta' rinnovabbli mbagħad ukoll. Ir-riċiklaġġ inti tkellimt dwar l-ekonomija ċirkolari, xi ħaġa li hija l-qalbna, però aħna għandna mħasbin ukoll dwar dak li ħareġ mir-riflessjoni fuq l-ekonomija ċirkolari għaliex dan fisser li għanna bżon metodi ġodda ta' produzzjoni għaliex huwa impossibbli illum il ġennata li household appliances jiservuk ħames snin imbagħad lill konsumatur ngħidulu u iva ħames snin oħra mhux tessib spare parts mal-armi mela kollox. Din hija xi ħaġa li rridu naħsbuha nerġgħu. Dwar dak li qed inti però fuq l-ekonomija ċirkolari iserħilna rasna. Però nixtieq inkun naf kif se jsiru l-għażliet fil-pjan Juncker biex jenata appoċ għal dan it-kabbir u l-proġetti innovattivi u kol biex namlu distinzjoni bejn l-investimenti strutturali li nafu diġa imbagħad dawn l-investimenti strateġiċi fundamentali għall-innovazzjoni. Grazzi. Grazzi. Issa s Grote għall-SND. Grazzi. Grazzi President u Viċi President ukoll. Inti tħoħsi ix-xogħol ukoll l-impjiegi u dawn l-impjiegi huma bżonn jużi. Għandna bżonn impjiegi sostenibbli fil-qasam tal-ambjent, fil-qasam soċjali b'mod li n-nies ikunu jistgħu jaqlaw lajxin tagħhom. Ikollhom ċerti prospetti, jkollhom l-possibilità li jikkonsmaw ukoll. Dak li rridu noħolqu fl-Ewropa aħna għaliex aħna ħerġin minn kriżi ekonomika, anzi qegħdin nibdew noħorġu minn din il-kriżi ekonomika u għal daqstant għandna bżonn ġdid pjan ta' investimenti fejn ninvestu fl-infrastruttura, fejn ninvestu f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-infrastruttura. Ħaġa importanti ħafna, però mbagħad l-innovazzjoni għada kif tkellmet il-kollega tiegħi dwar dan, fl-ambit kollha rridu niggarantixxu li nkomplu Inkunu innovattivi u fejn maħniex innovattivi insiru innovattivi anke fil-qasam tas-saħħa. Jiena mistaġab li fil-programm ta' ħidma attwali ma qiegħed jingħad xejn dwar il-qasam tas-saħħa jiena naħseb li l-investituri għandu jkollhom ċerta serħan il-moħħ eh, li jekk se jaqbdu din id-direzzjoni għal prodotti innovattivi irridu jizguraw li fil-ġejjini se jkun hemm lok għal xogħolhom. Forsi fil-programm tal-2016 forsi jkollna xi ħaġa fuq il-qasam tas-saħħa allura għaliex naħseb li hemmhekk għandna kumpanniji li jaħdmu biqlieħ u naħseb għandhom ikomplu għaddejjin hekk. Rigward l-ekonomija ċirkolari mbagħad intqal ħafna dwar din. Speċjalment eh, fil-Ġermanja, ħafna Ġermaniżi għandhom Biza' mill-ftemijiet kummerċjali. Jiena naħseb li wara żjara tal-Kommissjoni MV f'Washington l-affarijiet inbidlu daqsxejn imbagħad għaliex l-Amerikani mhux beħsiebhom jinvestu daqshekk f'ftehim mal-Ewropa. Aħna fuq livell intern għanna namlu distinzjoni bejn dawk il-loqsma fejn nistaw nħolqu postijiet ta' xogħol għaliex ir-riżorsi li diġu minn fuqha b'mod effiċjenti. Sal-2030, il-Kommissjoni tkellmet dwar żieda ta' 2 miljuni minn issa sal-2030. It-TTIP jista' jgħin eh, f'dan ir-rigward. Aħna rridu nsaħħu l-ekonomija ċirkolari u naraw x'inhuma dawk l fejn nistgħu nisfruttaw l-aktar l-qasam tal-iskart, ir-riċiklaġġ. Insomma, l-pakkett tissemmek hija inutli l-insistu. Irridu nagħlqu dan iċ-ċirku mbagħad ngħaddu għal affarijiet oħrajn, però rridu nwittu tri għal kumpanniji b'mod li huma jinvestu aktar. It-tielet ħaġa li xtaqt ngħid. Għal suq intern li jaħdem tajjeb huwa importanti li jkun hemm sistema li taħdem sistema l-iskambju tal-emissjonijiet ġifiri. Kien hemm l-ewwel trilogu dwar ir-riserva. Aħna għamilna r-riflessjonijiet tagħna f'din il-laqa u issa niltaqgħu f'Mejju nerġgħu, però hemm bżonn ta' riforma tas sistema tal-iskambju tal-emissjonijiet. L-iżbalji tal-2008 għal perjodu suċċessiv m'għandhomx jiġu repetuti. Inti trid tiżgura li fl-oqsma kollha u għall-kumpaniji kollha wkoll ikun eh, ITS li jaħdem tajjeb. għalix naħseb li ma tantx imxejna eh, f'dan il-qasam, għandna bżonn sistema ta' skambju tal-emissjonijiet li jkun tajjeb. Naf li għaddi l-ħin iva skużawna ħan ikkonkludi. Jekk din il-kwistjoni tal-ITS eh, tmur il nazmerċ allura l-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea se jkunu jridu jisiru kreattivi, jridu forsi jintaxxaw is-CO2 f'dak il-każ u mbagħad ikun hemm ir-riskju li nivvelenaw is-suq intern u din hija xi ħaġa li ma nistawx naċċettaw. Nixtieq nkunna fil-Kommissarju x'jaħseb dwar dan li qed. Grazzi ħafna, issa is-Sinjura Gerling. Fil-qosor, Kommissarju, inti taħseb li trasferiment ta' fondi minn Orizzont 2020 fejn kienu mirati għall innovazzjoni u r-riċerka għal garanzija kapitali hija xi ħaġa li tagħmel sens għal ġejjin Ewropew. U bl-istess mod, aħna smajna ħafna dwar it trasferiment ta' fondi komunitarji biex jappoġġaw dawn l-investimenti fit tkabbir l-impjiegi, però jien nixtieq inkun naf. X'passi speċifiċi ħadtu intom biex tgħinu lill-loqsma differenti biex jiksbu il-pjanijiet ambizzjużi tal-pjan Juncker, xi li għandha x'taqsam ma' xogħolok, ma' minn il tqajt inti u xtib ta' garanziji tajt għal rekwiziti l-insibu fil-mandat tija tiegħek u To mention prominently at the heart of the Commission's policy work and helping improve the business environment in order to strengthen Europe as an attractive place to work and invest. And where do you see that? U dan il-rekwizit fejn taraħ eh, fl-itra ta' mandat, specialment vizavi il-politika ambientali. Grazzi ħafna, issa għall-alde. Is-Sur Jan Germeldi. Grazzi ħafna, President, u anki għannom tijaj. Nilqaw l fiċi President Katajnen, itkabbiru l-impiegi, eh, dawn huma il-ofol tal-operat tal-Kommissjoni u ġela darba inti ħsieb dawn l-oqsma nsejħu nsejħulek is-sur tkabbir impjiegi. Inti għandek portafoll importanti f'din il-Kummissjoni. Però l-punt huwa mhux jekk irridux tkabbir impjiegi, naħseb li hemm konsensus wiesa li nixtiequhom dawn, però l-punt huwa dan. X'tip ta' tkabbir impjiegi rridu u kif? E, b'mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Aħna soltu norbtu fuq politika bbażata fuq eh, ix-xjenza eċetera. U jekk jiena nara rapporti ta' qdiet bħal OECD, l-IMF, il-Bank Dinji, il-Forum Ekonomiku Dinji, hemm messaġġ ewlieni li joħroġ minnhom dawn li tkabbir sostenibbli biss jista' joħloq eh, tkabbiru l-impigi li neħtieġu għal-ġejjieni. Inti taqbel miegħi li tkabbir jista' jkun possibbli biss jekk ikun sostenibbli Din l-ewwel mistoqsija tiegħi, mistoqsija konkreta. Jekk iva, tista' tispjegali għalfejn fil-linji gwida politiċi tal-President Juncker blaxar prioritajiet tiegħu is-sostenibilità ma tissemmix. Hemm referenza waħda fir-rigward tar-rinnovabbli però brabta mas-sigurtà enerġetika u l-periklu ta' Putin. Però m'hemm xejn dwar is-sostenibilità fiha nfisha bħala kunċett, Wal daqstant jekk aħna naraw din is-sejħa ta' dawn l-qdi tas-sostenibilità. U l-President tal-Kummissjoni tagħna mbagħad ma jsemmiha xejn din il-kelma. Allura jiena nibda nitħasseb, nibda nitħasseb li aħna badna it-triq il-ħażina għal ġejjini. Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan ukoll. Imbagħad xtaqt ngħid xi ħaġa wkoll dwar l-ekonomija ċirkolari. Il-Kummissarji kollha saqdin jgħidu li din hija priorità għall-Kummissjoni. Ikolli ngħid li hija priorità biss wara l-iżbal li rtirajna il-pakket tal-iskart għaliex ma semmit fl-ebda dokument qabel dan qatt ma għedna li kienet priorità dak iż-żmien u meta nisma' dwar qed jiġri fil-Kummissjoni u din hija l-mistoqsija tiegħi Huwa minnu li intom tixtiequ teħilsu mill-miri Ewropej fuq l-iskart in ġenerali għaliex hekk qed majjen inti semmejt ukoll il-ħolqien ta' pjantazzjoni fuq l-ekonomija ċirkolari. Pjantazzjoni għalija tfisser dokumenton leġislattiv. Fl-2011 aħna diġa kellna analiżi stupenda u pjantazzjoni stupend ukoll. Roadmap to a Resource Efficient Europe li kien fih kollox li kellna bżonn għal Ewropa effiċenti. L-unika ħaġa li kien għad baqa kien li nitraduċu dan kollu fi proċess leġislattiv. Ma kienx hemm segwitu għal dan id-dokument. Ġifieri l-ekonomija ċirkolari eh, il-pakket il-pakket tal-iskart kien l-ewwel pass f'dan il-proċess tista' tispjegali jekk dan il-pjantazzjoni u xi ħaġa differenti mir roadmap ta' arba snin ilu x'in id-differenza bejn il-pjantazzjoni u l-komunikat li għandna qudiemna għall-ekonomija ċirkolari. U tista' twedna wkoll li inti se toħroġ bi proposti leġislattivi għaliex paroli u roadmaps u komunikati dawn mhux se jwassluna għall-ekonomija ċirkolari li tant neħtieġu u biex nfakrek ukoll din għandna bżonna għaliex għandna bżonn l-aħjar impjiegi u l-aħjar mod ta' tkabbir, tkabbir sostenibli ġifieri, grazzi. Grazzi ħafna issa għal gwe Katarina Koneċna. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li jgħat fostna. Eh, Sur Komissarju. Issa, l-impjiegi ekoloġiċi għandhom l-istess problemi tas soltu. L-Istati membri għandhom ċerta problema biex jinvolvu aktar nies fis-suq tax-xogħol biex jiżguraw li jkun hemm ħiliet għal tkabbir professjonali biex ikunu jistgħu joħolqu impjiegi ġodda, impjiegi innovattivi, impjiegi ekoloġiċi, inti ċimkien li l komissjoni se tressaq dan it-tip ta' pakkett biex tipromuovi t-taħriġ, biex tipromuovi l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, eċetera. Tista' tina xi dettalji dwar dan il-pakkett u kif u meta inti se tippreżentah dan min se jħoħsieb l-ispejjeż marbutin ma' dan il-pakkett u tieni mistoqsija għandha x'taqsam mal-ekonomija ċirkolari. Inti ġustament semmejt li dinja xi ħaġa tassew importanti għalina l-koll. Jiena smajt għall-ewwel darba xi ħaġa dwar grupp ta' ħidma intom semmejtu xi ħaġa dwar il-ħarifa 2015 dan ifisser li fil-ħarifa 2015 intom se toħorġu bi pjan jew se tipproponu leġiżlazzjoni speċifika? Ix se jiġri fil-ġejjien jiġifieri brabta ma l-ekonomija ċirkolari u t-tielet mistoqsija tiegħi hija dwar it-TTIP. Jiena nixtieq niżgura u nittama li tikkonferma inti li fit-TTIP mhux se naqsu id-drittijiet ta' l-impjegati li mhux se nikkalpestaw dawn id-drittijiet u mbagħad rigward trasferimenti mill-orizzont 2020 għal pjan Juncker hemm data ekonomika li turi li jekk ninsew ir-riċerka u żvilupp dan se jkollu impatt pożittiv fuq l-ekonomija tagħna, grazzi. Grazzi. U issa għal-ħodor Patrick Howe. Grazzi ħafna u grazzi u koll l-Komissarju Katajnen tal-lina għatmana u tana il-ħsibijiet tijaw. Jena s-sanina għatma l-oħrajn ma dawk ġifiri li għadhom daqxejn xettiċi dwar il-Komissjoni meta huma jgħidu li se jkunu aktar ambizzjużi, ma tantx hemm kredibilità f'dan ir-rigward dan l-aħħar. Aħna nafu l-idea kienet li nirtiraw għaddejn imbagħad meta kien hemm kritika u um, intom qed tulna se nkunu aktar ambizzjużi anzi. Ġifieri hemm nuqqas ta' kredibilità hawnhekk, però forsi għandkom raġun intom, ma nafx. Eh, per eżempju, għalfejn hemm ħafna dubji dwar il-klim tal-Kommissjoni, intom tixtiequ tkabbir impjiegi. Jekk nisimgħu l-promozzjoni ta' TTIP min-naħa tal-Kommissjoni, hemm promozzjoni kbira nagħmlu kollox din is-sena, eċċetera imbagħad jekk naraw il-potenzjal ta' impjiegi huwa diffiċli biex jinstab dan il-potenzjal. Forsi tittati titwila lejn l-istudji li hemm biex tikseb xi data tara 400,000 impjieg ġdid. Il-pakket tal-ekonomija ċirkolari kien wera li kienu jinħolqu 580,000 impjieg ġdid u xorta ma tantx tisma' informazzjoni dwar din tal-aħħar meta mqabbel ma' TTIP min-naħa tal-Kummissjoni. Ejja nidħlu fid-dettall tal-ekonomija ċirkolari, x'tidu tgħidu bija aktar ambizzjuż intom. Intom qegħdin tgħidu aktar pjanijiet riċiklari jew inkella se u ekonomija ġdida li tinvolvi wkoll l-użu aħjar tas-sustanzi. Aħna nafu li hemm lobby tal-industrija li jgħid li il-leġislazzjoni tal-kimika qed ixxekkel ir-riċiklaġġ u naħseb li mhux ġust li ngħidu hekk. Mhux ir-riċ li qed ixxekkel però huma sustanzi perikolużi fil-prodotti li qegħdin ixxekklu r-riċiklaġġ. Ġifieri anke fis-seba EAP ġi mistqar li rridu niżviluppaw elementi jak inqas tossiċi b'mod li nirriċiklaw aħjar u dan huwa importanti Naħseb dawn huma l-innovazzjonijiet hemmhekk qegħdin il-ħolqien ta' pigi ġodda. L-industrija tal-kimika se tuża kwalunkwe argument biex tattakka r-riċ u se tattakka l-ekonomija ċirkolari. Naħseb hawnhekk irridu noqogħdu attenti mid-deregolazzjoni. Tieni punt. Aċċess għall ġustizzja Naf li kien hemm ħafna diskussjonijiet dwar dan u daqt ikun hemm deċiżjoni, però anke hawnhekk l-aċċess għal ġustizzja l pjanijiet formali ġew irtirati fl-2014 u issa għedin iġun weda li se jkun hemm proposta ġdida minn naħa tal-Kummissjoni dwar l-aċċess għal ġustizzja u di importanti għall-implementazzjoni kull darba nismaw l-Kummissjoni din tgħid l-implementazzjoni importanti fl-Istati membri, però nafu li aċċess għal qrati dwar affarijiet ambjentali ivarja minn pajjiż għal ieħor u għaldaqstant għandna bżonn regolamentazzjoni fuq l-aċċess għall ġustizzja. Nisimgħu wkoll il-Kummissjoni forsi se toħroġ b'xi komunikat jew ieħor. Aħna nittamaw li l-Kummissjoni serja dwar l-implementazzjoni u allura għandha tkun taf li l-aċċess għall ġustizzja hija xi ħaġa li għandha tiġi trattata. Irridu niżguraw li ċittadini kollha tagħna għandhom aċċess għall ġustizzja fir-rigward tal-affarijiet ambjentali b'mod li nkunu nistgħu Namlu dak li għanna namlu, l-axar punt tijaj u dwar il-pjan ta' investiment. Għonek ikolli nejt li jindaq xej irritat eh, minn nies eh, li jaħdmu għal-Kommissjoni li jissa għaddin jakkużaw l-Parlament li qiegħed ixekkel il negozjati fuq il-pjan ta' investiment. Aħna qegħdin nagħmlu dan għaliex aħna għandna bżonn pjan aħjar ma rridux attitudni ta' business as usual. Għal daqstant aħna rridu niżguraw li fil-pjantazzjoni li IB ma tammelx il-proġetti tas-solt u li mdorrija tagħmel irridu jittieħdu aktar riski. Dan ifisser li aħna rridu naħsbu dwar formulazzjoni ta' kriterji aħjar naraw fejn immorru l-flejes tagħna. Hemm diskussjoni fejn minn fejn jiġu l-flus, però rridu nitrattaw ukoll fejn imorru l-flus. L noqdu nisimgħu l-Kummissjoni tgħid li l-Parlament Ewropew qiegħed jagħmel bsaten fir-roti, dan tip ta' diskors ma jgħinx jekk qed intom tridu proposti aħjar, stimulaw intom id-dibattitu u uħorġu b'formulazzjoni aħjar milli għandna bħalissa li jekk le id-diskussjoni meħtieġa ma sseħħx grazzi. Thank you very much and now Grazzi ħafna għal FDD Grazzi, President, grazzi, Vice President Katajni. Bħal ħatiħor jien għat insegwi b'ħafna interess il-programm ta' ħidma ta' din il-Kummissjoni u prioritajiet eh, tal-pjan ta' investiment ta' Juncker. Ma nistawx niddubitaw fuq l-ħtieġa tal-investiment biex nistimulaw ekonomija Ewropea. Però aħna inħossu li din l-ekonomija tkun ta' tip ieħor kif tiġa ntqal, ibbażata fuq il-blue economy fuq uh, sistemi naturali, ekosistemi. Fil-ekosistemi naturali memx nis li huma qiegħda, memx laqas kart u laqas ma em, eh, disponibilità limitata ta' riżorsi. Aħna lejn hemm qegħdin nersu. Aħna però għandna dubji dwar fejn qed jiġu fejn qed isiru l-investimenti. Uh, uh, Eh, investimenti li jisiru eh, f'infrastrutturi u f'affarijiet li huma ta' dannu għas-saħħa tal-bniedem. Għalhekk jiena nistaqsi kif ħadd indirizzaw l-investimenti biex ikonna ekonomija bażata fuq l-efficienza tar rizorsi u fuq eh, l-enerġija rinnovabbli. Inti titkellem dwar l-iżvilupp sostenibbli u l-ekonomija ċirkulari imma fl-efsi m'hemm xejn minn dan imdaħħal l-EFSI li finanzjar tal-FCJ mill-Connecting eh, Europe Facility u l-Horizon 2020 u hemmhekk m'hemmx xi eh, proġetti li jitkellmu dwar anzi proġetti li qed jużaw anqas karbon jew li huma aktar effiċjenti fl-użu tagħhom tal-enerġija. Thank you very much. Grazie ħafna. Mela, issa għanna kollezzjoni ta' mistoqsijiet u għalek issa ħanaddi il-mikrofonu l-Viċi President Katajnen għal risposti tijaw l-ewwel blok ta' risposti. Grazzi ħafna, President, grazzi tal-kontribuzzjonijiet u tal-mistoqsijiet jina ħan iġbor xi wħud minnhom għax kien hemm xi mistoqsijiet illi kienu l-istess fuq l-orizzont 2020 u l-pjan ta' investiment. Mela, il-pjan ta' investiment u l-finanzjar tiegħu nifhem meta dak li jkun ikun imħasseb dwar l-użu il-risorsi tal-Horizon 2020 għal pjanijiet ta' investiment. Jiena u kol eh, eh orientat ħafna lejn ir-riċerka eh, edukattiva u kont fil-fatt f'dan it-tip ta' komitat f'pajjiżi dejjem kienet priorità għalija u għalhekk li jiena lest nuża l-Horizon 2020 bħala eh, risorsa finanzjarja parzjalment għal dawn il-proġetti meta tħarsu lejn il-Horizon 2020 taraw illi għamek għanna program ta' riċerka kbir ta' 77 biljun euro u aħna għadin nitkelmu li ħanużaw 3.5% eh, tijaw u nikonvertu eh, eh, nikonvertu għom fi grant spotijiet għal li ħajje permettu il-finanzjar ta' riċerka u l-innovazzjoni bħafna aktar mill-2.7 biljun. Jina għaddi kem zort fi Franza, fl-Università ta' Marsilja, u huma ippreżentaw li b'mod gburi ħafna, bi gburija kbira, il-mod ta' kif kienu qed jikkoperaw ma' li IB dawn, li IB sellef lil flus għal faċilitajiet ta' riċerka u hemm anka investituri privati illi ifinanzjaw ukoll b'mod parzjali dawn il-proġetti. Anka l-riċerka fundamentali tista' tibbenifika minn dawn l-istrumenti finanzjari u fil-bidu ta' din il-ġimgħa fil-fatt konna f'Ċipru u anka f'Ċipru pajjiż illi qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli ħafna l-università illi jiena żort tkellmu E, bċertu gburija dwar il-self mill-IB, il-ettejn, il-dawn il-facilitajiet l riċerka fundamentali. U dawn iż-żewġ eżempji mill-ġimgħa l-oħra inkoraġġawna biex nużaw il-Horizon 2020. Ovvjament il-pagi tal-lima tal Eh, u tal-lecturers ridu jitħalsu mill-gvern nifsu. Imma eh, huwa ħażin wieħed jgħid li l-riċerka fundamentali ma tistax tibbenifika minn dawn il-flows. Anka l-R&D eh, taraw fejn fejn da hemm ħafna priorità l R&D daw jużaw ħafna wkoll strumenti finanzjarji Għalek aħna eh, eh, nixi unużaw il-Horizon 2020 pala eh, pala finanzjar tal Issa dwar il-FSI u l-motta kif għaddem, dan huwa differenti mill-IB u self tal ib dan ħajifoka l-EFSI fuq proġetti ta' riskju aktar kbir, fondi għal għall-SMEs u fondi għall-infrastruttura. U għalek għanna bżon eh, dan mill-budget għaxin stajna zidna il-seta tas self tal-IB Imma ħna ridna nifukaw fuq proġetti fuq medda ta' żmien twil li għandhom aktar riskju, per eżempju bħal huma smart cities, eh, qed nitkellmu hawnhekk dwar proġetti ta' li għandhom xaqsmu ma' aktar eh, enerġija effiċenti u eh, ekwita lil SMEs li huma SMEs innovattivi li fsa jrid jindirizza dan il-punt ewlieni, dan il-proġetti ta' aktar riskju. E, il-feedback meta l-tqajt ltqajt mal-investituri il-meqanzi il-mistoqsija kienet minn min min min il-proġetti mhux se tkun il-kummissjoni ħajkun il-board illi illi daw illi daw ħajkunu meħuda missu ħajkunu indipendenti minn kull influenza politika fl-azla tagħhom. Inkella l-azla eh, il-selezzjoni eh, eh, ma nkunux jisaw nafdaw fija. Iġifiri, ħana għala din il-parti l-FSI ħaj jiprovdi finanzi li eh, jgħin il-tkabbir eh, potenzjali, l-infrastruttura, l-sguda fl-enerġija u proġetti bħal daw li jgħinuna insaħħu jew nibnu mill-ġdid eh, l-ekonomija tagħna. Naħseb li na rispondejt l-ewwel mistoqsija ta' Sinra Grostet eh, sur Kradem semma l-investiment fis-saħħa jiena naqbel miegħek fuq dan il-punt. Il-saħħa għarfin dwar is-saħħa u know-how eh, u t-teknoloġija marbuta ma' saħħa hija importanti ħafna. Naqbel miegħek fuq dan ma ntużax sissa b'mod tajjeb u marbuta ma tkabbir ekonomiku u il-ħolqin tax-xogħol. Sfortunatament ma permettejniex il dan is-settur ikun innovattiv kemm hemm bżonn, hemm innovazzjonijiet ovvjament fil-kura tas-saħħa ma bħala eh, business model jew model ta' servizzi ma permettejniex illi dawn jikontribwixxu għal ħolqien tax-xogħol daqskemm stajna li għaj għet jgħin tiġa fl-investiment fis settur tas saħħa u ħajkompli jislef eh, xi 60 biljun f'ħafna eh, eh, minn għal ħafna minn dan l għan l-raġuni li rtirajna l-pakket tal-iskart kien għax dan kien parti biss mill-ekonomija ċirkolari. Kif tafu? Kien ġi preparat b'mod veloċi u l-Kummissjoni meta tixti kontribwixxi aktar għal proposta kien hemm vantaġġi u svantaġġi. Issa organizzajna x-xogħol biex kulħadd ikun jiġi inkluż fil-kummissjoni biex nevitaw sitwazzjoni fejn il-pakket tal-iskart ikun imxaqle fuq naħa waħda. Irid ikun konformi wkoll mal-approċċ komprensiv tal-ekonomija eh, ċirkolari mhux u waħdu jifforma l-ekonomija ċirkolari imma parti minn uh, affarijiet oħra li ħanamlu l-għonet ħanamlu revizjoni tal-proposta tal-iskart imbagħad irridu noħolqu approċ eh, bejn il-setturi kollha biex ikun konformi anke mal-prioritajiet oħra tal-Unjoni eh, Ewropea bħall unjoni Enerġetika u l-ħolqien tax-xogħol. Irridu naraw ukoll xinu ma loqsma eh, li għanna nikonċentraw aktar fuqhom biex nħolqu anka tip ta' ekonomija ġdida. L-ekonomija ċirkolari ma xkun um, eh, side effect tal-ekonomija tas-suq. L-ekonomija ċirkolari hija parti mill-suq mil, mil suq ekonomiku soċjali. Jiena nixtieq eh, illi naħsbu aktar fil-font eh, eh, fuq da qabel ma noħorġu bi proposti li huma relatati mill-qrib ma' din il-kustjoni. Il-periodu ta' żmien huwa dan, f'Mejju ħajkun hemm konsultazzjoni, bad f'Ġunju ħajkun hemm konferenza għal dawk kollha interessati u il-pakket tal-ekonomija ċirkolari u dak tal-iskart ħajkunu proposti wara dan. Nispera li intom tajnuna u zommu id-diskussjoni ħajja. Li tfisser xi tfisser eżattament l-ekonomija ċirkulari, x'numa l-konċetti li għandna nadottaw biex jippermettulna it-tisħiħ ta' tkabbir sostenibbli e-, ekonomikament, soċjalment u anka ambientalment e, proġett komuni. E, ti preġudikawx minn issa riżultat tal-aħħar għax dan l-istadju ħadd ma jaf xinuma il-partijiet eh, tal-ekonomija ċirkolari li aħna ħankunu għadin nipproponu eh, fil dalwaqt fil-ġejjini. Umbat eh, kien hemm il-mistoqsija dwar il-livri tal-FSI din kienet multiplikata bi 15 ħan konċentraw fuq proġetti ta' riskju oli. 21 biljun eh, bazi tal-kapitali u 250 biljun mill-lat privat proġetti illi ikunu um, konġunti u koll bej privat u eh, l-istat. Meta nużaw il-flus tal-kontribwenti irridu nifukaw fuq ekonomija ġdida u l-investiment f'dan il-każ għal riċerka u l-innovazzjoni huwa eh, importanti manka l strutturi soċjali bħal eh, xogħol sostenibbli specialment edukazzjoni, taħriġ għall-allima, l-kwalità tat-taħriġ li eh, jingħataw u anka daw ħajjejnuna biex ikonna anka tkabir sostenibli fil ġejjini It-TTIP mbagħad issemma wkoll fin-negozjati ta' TTIP m'hemm nebda intenzjoni minn ħatana u laqas minn tal-Istati Uniti illi innaqsu l-standards tax-xogħol. Kif tafu, hemm kwistjonijiet li mhumiex għad-diskussjoni imma it-TTIP huwa dwar l-istandardizzazzjoni armonizzazzjoni tal-standards tekniċi anzi li huwa importanti ħafna. Imma fir rigward tas-saħħa il-sigurtà tal-ikel u d-drittijiet tal-ħaddiema dawn mhumiex qegħdin hemm qegħdin jġu diskussi fin-negozjati ta' TTIP. U hemm ftehim konġunt dwar dan miż-żewġ naħat. L-aċċess għal ġustizzja kważi nsejta dina u kważi qabżitli. Il-Kummissjoni ħażhom mal-impenni eżistenti Illi tieħdu tiġa u mhux ikun jkun f'dan il-pakkett ta' fuq tajjeb ħafna. U kif qal il-Kummissarju Vella f'dan il-Kumitat aktar kmieni, ħanaħdmu b'din il-bażi li ġid deċiża qabel. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Marċiveċ risposta. Eh, skużani, jina smajt bil-reqqa, ma ma naħsibx illi eh, rispondejt il-mistoqsijiet tiegħi fuq is-sostenibilità bħala kriterju stret għal kabir tal-ġejjini u jekk se nirċivu, jekk jkun hemm eh, proposti leġislativi fuq l-ekonomija ċirkolari u mhux pjantazzjoni biss. Ħajkunem hemm proposti iva leġislattivi wkoll. Mhux kollox jista' jiġi regolat bil-liġi ma ma jfissirx illi ħajkollan as valur, iġifieri ħaj hemm it-tnejn. Dwar is-sostenibilità provajt eh, ngħidlek illi hemm l-angoli differenti ta' dan fost dawn dak ambjentali meta wieħed iħares il-qudiem lejn ħames u għaxar snin oħra huwa faċli wieħed jara illi ħanitlu fi żmien fejn l-Istati Uniti mhux se tkun sfurzata li tikkompeti fil-industrija ta' teknoloġiji notfa, meta nħarsu lej ċina dawn huma sfurzati li jimplementaw il-soluzzjonijiet ta' teknoloġija nadifa, meta nħarsu lej l-Ewropa għal raġunijiet ekonomik ċi ekonomiċi u anka ambientali aħna sfulzati illi inħarsu lejn dan għalhekk iridu noħolqu e, eh, su uh, eh, eh, waħdini aktar tajjeb għal soluzzjonijiet teknoloġiċi notfa Per eżempju, palissa aħna ma nistawx eh, indaħlu il-biofuels l-aktar moderni u sikuri il-sostenibilità ambientali hija waħda mill-kustjonijiet għalfejn li FSI ħajkun qed tiġi jiffoka fuq proġetti ta' riskju li eh, jużaw ħafna teknoloġija. In-naħa l-oħra ta' sostenibilità għalija u diffiċli illi nissepara l-edukazzjoni, il-sostenibilità Eh, eh, eh, fl-edukazzjoni u soċjali. Per eżempju, jekk aħna ikonna aktar taħriġ għall-allima li jkun ta' kwalità tajba, naslu għal riżultati aħjar. Il-kwalità ta' taħriġ tal-allima hija importanti tejn u kollu titħol u torbot mal-sostenibilta l-izvilup ekonomiku sostenibli illi jatina valur miżjud u emmek u koll jitħlu l-innovazzjonijiet. Jekk tippermettu li nixiqna ti eżempju. Li supposta minna imma li huwa diffiċli biex isir fl-Ewropa minħabba li għandna bżonn l-unanimità fit-tassazzjoni jina mit riforma tal-enerġija, tat-taxxa tal-enerġija, e, biex ikonna e, ekonomija tassu li tinvesti f'investimenti puri. Għamena l-istess fi rigward tal-fuels, għanna din il-sistema bazzata fuq issu imma biex fija kullħat jipparteċipa, mux jipproduċi biss, ma jinvesti u kol. Imma e, e, il-problema i illi fi rigward tat-taxxanna bżon l-unanimità. Grazzi ħafna issa naddu għattini round ta' mistoqsijiet u nitlob lill-kollegi biex iżommu e, mal-minuta u nofs għax kull ma' għanna u nofsija għal-risposti u għal-mistoqsijiet. Volevo tornare un attimo allora rapidamente. Kasafna, ħafna, malajr malajr, xtaqt nitkellem fuq l-FC. Investimenti ġifiri li eh, ħafna sinijiet imma ħafna tħassib ukoll dwarhom mela jekk inħarsu l-għażla li ma narakawx b'mod ġeografiku ir-riżorsi naħseb it tħassib il-prinċipali huwa li nifavorixxu koezjoni ekonomiku Ewropew kemm fuq livell soċjali kif ukoll territorjali. Għalhekk mela il-Kummissjoni ma taħsibx li jista' jistgħu jiddaħlu xi fatturi differenti għax dwar il-kriterji ta' eligibilità li huma espressi forsi l-investimenti eh, mhux se jippermettu li dawn il mhux se jaslu għal dawn il-proġetti forsi proġetti li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma jkollhomx suċċess imbagħad dwar jekk il-Kumitat tal-Investimenti jista' jkollu pereżempju kriterji differenti fejn hemm networks involuti ma tażbux li l-valutazzjoni tal-proġett jista' jkun tista' tkun iktar b'saħħit ovvjament konformità mal-kriterji differenti ġifieri li ma jkollokx il-kriterju geografiku bħala kriterju. Grazzi ħafna, Sinjura Dalli. Thanks a lot, Chair. Grazzi, President. Sur Katajnen, ikolli najt li aħna eh, mux daqsek konvinti bħalek, et nitkellem dwar il-finanzjament fuq il-Fond Europol l-Investiment Strategiku, ġifiri aħna mux konventi li Eh, kollo xa jimxi daqsek ħari kifet eh, tajt inti, għax mux għet najdlu bis li nimxu minn seba' boljon eh, minn Orizzont 2020 u sefs li nmexxu dawn il-fondi għall-FC, jek vera nixtiqu li FC joħroq iktar postijiet ta' xogħol li tkabbir l-investiment għax faħħar minn aħħar huma responsabilità tiegħek. Maħna nemnu li l-FC ukoll Qed jiffoka fuq l-investimenti li huwa um, mistenni li jkunu viabli ekonomikament, soċjalment ukoll u li wkoll huma jinaqsu r-riskju waqt li dawn jħolqu postijiet ta' xogħol ta' kwalità li jkun hemm tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u bużu ta' livelli baxxi ta' karbonju kif ukoll koeżjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea ma' numru ta' mistoqsijiet li sissa ma' smajni xert eġiba li jom unita ma li jinti tkun tista tamela ekk hawnhekk. L-ewwel qabel kollox hemm ħafna spekulazzjoni dwar it-tip ta' garanziji li ħajjiġu provduti fil-ħafas FC, pereżempju l-FLPG, il-First Loss portfolio guarantee jew il-full loss se nitkellmu iktar dwar ekwita jew finanzjament ta' dejn u l-garanzija kif ħad tidħol fis-seħħ u jekk ħajkun hemm ukoll daqs minimu għal proġetti u mbagħad Il-Kummissjoni kif qed tistennina li nemnu li l-leverage eh, ta' 15 li qed issemmi jekk m'għandniex eżempji konkreti għalhekk jiena vera ħarqana li ħanisma' eżempji konkreti dwar il-leverage ta' 15. Grazzi ħafna. Grazzi Caroline Florence għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Iva, deġa smajna ħafna mistoqsijiet kien mussarju, vera tneħu gost li għandna din l-opportunità nsirru nafu killum. Imma mux qed nara li jinti tkun korraġġus bizzejjed bit-tweġibiet tijak, pal-kollegi tijak inti mux qed tati informazzjoni eh, vera ifukata fuq il-miri fuq l-anijent inti se tkompli tippromuovi l-inċenerazzjoni iktar mir reċiklaċ ma jidirx li dana tikkonforma mal-missjoni tiegħek bażika aħna nixtiequ li jkollna l-innovazzjoni u inti ma tistax titkellem dwar l-inċinerazzjoni bħala innovazzjoni għalhekk dina kienet l-ewwel mistoqsija tiegħi, it-tieni mistoqsija nipprova nagħmel affarijiet ftit differenti. Wara l-elezzjonijiet kienem depressjoni fil-komissjoni, ek f'daqqa kollox sar iswet. Politiki eh, tajbin eh, tar reċiklat li reċiklat li ġew żviluppati missur Portoknik eh, intefaw dubju fuqhom u l-industrija wkoll kumpaniji kbar Ewropej għamlu l-lobbying inti taf għalfejn il-ħaġa seħħet jekk mela tmur qudiem il-kumpaniji l-kbar Ġermaniżi dejjem qed jilmentaw U x'inhija r-raġuni naf li inti favuri flessibilità u iva fil-kuntest tal-leġislazzjoni din ħaġa tajba, imma jekk inti ħad tidħol fil-problemi ta' implementazzjoni din il-ħaġa tissir fl-Ewropa bejn l-Awstrija, l-Italja, hemm ħafna differenzi kbar U vera għanna bżon nazbu dwar għalfejn qed nimplementaw l-affarijiet b'mod daqshekk differenti għanna liberalizzazzjoni tkellimna b'mod pożittiv ħafna u mbagħad in-nies jispiċċaw li u iva għandek raġun, President, il-negozji wkoll vera jiddispeċi. Vera, inkwetanti li l-kumpaniji u mumiex kontenti, sindent. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju. Jiena qed nibni fuq xi affarijiet li eh, diġà smajna mistoqsija dwarhom, inkluż il-kollega Sur Grandi dwar it-kabbir futur minn fejn jieġi. aħna nafu li l-industrija sostenibbli b'mod eh, konsistenti marret aħjar minn setturi oħrajn tal-ekonomija, speċjalment waqt ir-rallentament. Għalhekk għandi mistoqsija marbuta mal-programm ta' ħidma LITOS li l-Kummissjoni għatressa aħna nafu li fil-qasam tal-protezzjoni ambientali xi ħaġa importanti li jkollna leġislazzjoni għax jekk li l-protezzjoni mhux ħadd iżisti aħna nafu li għal protezzjoni li diġà teżisti hemm minn eh, minnhom qed eh, jaħdmu mod tajjeb minnhom le u aħna ukoll smajna il-messaċ li aħna interessati biss li konna regolamentazzjoni aħjar. Ma sibx li emmin jista jgħid li ma jaqbilx ma din l-regolamentazzjoni ħażina, imma jista jkollna regolamentazzjoni aħjar u inqas x'inhi l-viżjoni tal-Kummissjoni sabiex issolvi din il-kwistjoni għax parissa jiena daqsxejn imħawat dwar direzzjoni li qed tipproponi il-Kummissjoni u jekk ħajkun hemm pakket ċitanti tal-ekonomija ċirkulari dana kif se jorbot ma' din l-agenda tal regolamentazzjoni aħjar. Grazzi ħafna, Sinjura Vitsniewska. Grazzi ħafna, grazzi President. kunċet l unjoni tal-Enerġija sfortunatament u għaddik organizzazzjoni jena minn Polonja, minn Reġun, minn Sajlizja. U il-kwistjoni tal-karbonja ovvjament dan huwa suġġett vera importanti għalina. Id-di karbonizzazzjoni se tfisser ħafna telf tal-postijiet ta' xogħol li ħajjimmenaw l-industrija u intkom tafu li xogħol fil- fis-settur tal-menjira dan jirriżulta l-ħames eh, posti ta' xogħol li għandhom x'jaqsmu ma' dan is-settur nixtieq inkun naf inti eh, x'opportunitajiet qed tara għal dan is-settur tal-minjera fejn nistgħu nimxu lejn teknoloġija ġodda tal-użu tal-karbonju għax id-dik urbanizzazzjoni pilastru għal investiment riċerka l iżvilupp ta' teknoloġija fis settur tal-enerġija u dawn huma setturi vera importanti U eh, id-dik kif eh, se jiddetermina l-għażla tal-proġetti reċenti li ħajġu finanzjati mill-Kummissjoni it-teknoloġija li eh, ħa jippermettu il-ħruq tal-faham b'mod li aktar favur l-ambjent, eh, per eżempju hemm teknoloġi li qed eh, jippermettu l-użu sħiħa tal-faham li għad taħt l-art. Imma dana jkattar is-sigurtà tal-enerġija u għandu vantaġġi ambjentali ir-reġun tiegħi huwa reġun li l-iktar qed jitlef il-popolazzjoni. Grazzi ħafna sinar Rezi. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzjak eh, sur kummissarju għall-intervent tiegħek. Għandi messaġġ għalik bħala membri tal-Parlament Ewropew. Min mindu beda il-Kummissjoni bdiet il-Kummissjoni ta' Juncker il-Parlament Ewropew ġi injora xiftit jiena fi tini leġislatura tiegħi u ġejt eletta demokratikament u Hemm ħafna dokumenti li li qed jitkellmu dwar il-tiġijiet li eh, aħna eh, nkopruhom ta' ċittadini tal-komunità imma trid inti tilleġisla għaċ-ċittadini dan huwa l-ewwel messaġġ li xtaqt ngħaddilkom u dwar il-Parlament Iva saru xi kummenti fuq eh, l-iżvilupp sostenibli u nixtieq nitkellem dwar eh, saħħa sostenibli, hemm test, hemm problema wkoll u nixtieq li intkom tistudjaw hemm problema wkoll bi eh, disruptors ta' sistema l-endokrine u Aħna tolbu l-kriterja l dawn disruptors u dawna joħolqu ħafna problemi kbar fl-Ewropa f'postijiet oħrajn. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u koll għamet l-attenzjoni ta'kom x'ħat għamlu intkom ħatejdu li għanna bżon eh, ta' studju ieħor fuq l-impatt nerġgħu naħlu l-ħin U meta inti titkellem dwar l-Amerikani u tajt li Iva aħna mhux se nirrevedu xi standards tas-saħħa, il-Marikani qalu li huma se jgħidu li għandhom id-dubi tagħhom fuq il-leġislazzjoni tas-saħħom u ċemma affari differenti, per eżempju il-pestiċidi, Nistaw aħna nieħdu impenn minn għandek li fl-2015 Aħna dawn il-kwistjonijiet ħan solvuhom qabel ma niffirmaw it-TTIP. Sta għalik li tagħmel TTIP iktar dinamiku. Sur Balzo. Grazzi. Il-Fond għall-Investiment Strategiku 350 eh, biljon euro dan ħajjintu biss jekk ħa niksbu tlet darbit iktar mis-sertur privat. Kif beħsibek tieħu dan il-flus mis-settur privat? Il-gvern irridu jagħtu l-garanziji fl-Ungarija ħadna esperjenza ferm negattiva dawn l-isħubijiet privati pubbliċi u vera qed ninkwetaw li forsi nistgħu nispiċċaw situazzjoni fejn il-prestatur privat irid jieħu riskju vera importanti li noħolqu l-postijiet tax-xogħol in-negozji iż-żgħar dawn jagħmlu xi 67% tal-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa u aħna tal-opinjoni li l-Kummissjoni għandha tipprovdilhom bi uh, appoġġ differenti. U l-proposta jadwar dwar dawn l-affarijiet ta' vera nil-għawm dawn il-punti imma mħaġa oħra li unek. hawnhekk. il-finanzjament ta' dan l-appoċ għal negozji żgħar dana jinkludi kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegati u ħaddim minn 250 sa 3000, ġifiri qed nitkellmu dwar kategorija differenti. Il-kellim li imess. Grazzi ħafna jrajt is-sur Grizip. President, inti, komissarju, inti responsabli għad kabbir, postijiet ta' xol, kompetitivita' u li se l-kompetitività tal-ekonomija tagħna. Jena naħseb li inti għandek problema vera diffiċli trid issolvi. Mill-banda hemm il-bżonn li niggarantixxu xi ħaġa li eh, tkellimna ħafna dwarha, ġifieri tkabbir sostenibbli mill-banda l-oħra l-kompetitività tal-industriji, il-postijiet tax-xogħol speċjalment meta u fejn l-Unjoni Ewropeja qed tipprova tiftaħ ruħa għal bija tad-dinja, pereżempju n-negozjati tat-TTIP mal-Istati Uniti aħna rċevejna xi sinjali li għalulna li f'xi ferrat tal-industrija tagħna hemm rida li nimxu lejn il-likiċ tal-produzzjoni minħabba pereżempju differenzi fil-prezzijiet tal-enerġija jew xi differenzi regolatorji għalhekk il-mistoqsija tiegħek tiegħi inti għam wettaqt il valtazzjoni dwar il-leġislazzjoni u xi fatturi ekonomiċi pal per eżempju il-prezzi kwota tal-enerġija Limma minn dawn l-affarijiet huma importanti qed nitkellem dwar li nieħdu dawn id-deċiżjonijiet id-direzzjoni pereżempju ta' leakage tal-produzzjoni għax ta' spiss nitkellmu dwar il-leakage tal-karbonju ma dina xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li smajt ħafna dwarha pereżempju mill-industrija tal-kimika fl-Unjoni Ewropea Aħna għanna reach barra minn l-Unjoni Ewropea. Memx eh, xaħġa simili. Għalek nix nkun naf jek dan huwa fattur li ħajjiddetermina il-likiċ tal-produzzjoni barra mill-Unjoni Ewropea. Sur Grammatika Kis. Grazzi ħafna. Grazzi President, vera nilqa il-Viċi President Katajnen naseb li issa tista' tifhem mill-mistoqsijiet li qed lek li l-fond il-ġdid ta' investiment irrid jiffoka primarjament fuq l-investiment favur l-ambjent dak sostenibbli ma sfortunatament minħabba l-intenzjonijiet it-tajbin hemm xi pajjiżi li mhux ħajjirna xilhom jieħdu l-iktar minn dawna l-raġunijiet differenti minħabba instabilità fl-ekonomiji tagħhom, minħabba riskju oli, minħabba ċirkustanzi ekonomiċi wisa li applikaw per eżempju f'pajjiżi stess il-Greċja kif tistgħu timmaġinaw. U għalhekk għandi din mistoqsija, inti kif tixpruna l-investituri privati li jinvestu minħabba l-instabilta ekonomika. Inti kif ħat perswadijom li se jkunem stabilta xirqa u li se ħajjihdu dħul minn investiment tagħhom. Jekk inħarsu lejn il-Greċja, forsi qed nimxu eh, lejn tilet memorandum jew tilet program u eh, irridu nittamaw li għalek l-ekonomija griga ħatibda timxi lejn it-kabbir u lejn is-sustabilità wkoll u forsi l jista' wkoll jaqdi rwol ikbar para parti mill-programmi attwali tal-Greċja minħabba l-fatt li dan kawza problemi mhux biss tal-Greċja ma l-bqija tal-Unjoni Ewropea. Aħna vera baqtejna minħabba dawn il-programmi forsi darba li mis l-affarijiet jitejbu u l-fsi jista' jikontribwixxi. Mżon ta' mikrofonu għal kellima li jimis għal kellim li jimis is-sur Dantan. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, da settur tal-likel tanna tifri ħafna postijiet ta' xogħol dan huwa settur li jinkludu ħafna semmis huwa settur li sfortunatament qed jipproduċi ħafna skart u dan jista' jkollu effetti fuq eh, l-ambjent. With interpretation in English. We yeah. can try another time? Okay. Okay, je commence. Vous êtes, euh, Monsieur le Vice-président, en charge. Sur Viċi President, mela, inti hija hawnhekk eh, u l-Kumitat MV iħares lejn li kellu ukoll. l-industrija tal-ikel toħloq ħafna posti ta' xogħol minħabba dan l-iskart L-SMEs investu ftit fondi matul dawn l-aħħar ftit snin. It-talba globali għall likel qed tiżdied l-arfin espert Ewropew jista' jkun utli madwar id-dinja kollha lekk mistoqsija tiegħi hija din. L-industrija tal likel dina tista' tkun industrija tajba tkabbir tal-futuru pala parti mill-pjan ta' Juncker u ma jistgħu jirċivu kredit l investiment. Sur Demesmaker. Grazzi, President. U nilqgħu ukoll il-Kummissarju. Bħala Shadow Rapporter, jiena nixtieq nagħmel sensiela ta' mistoqsijiet bittama li jkolli tweġibiet kostruttivi. E permettu li ngħid li xi sinjali rċivejna mill-Kummissjoni ħasbuna. Iġifieri qed nirreferi hawnhekk għal dak li intqal mis-Sinjura Sabin Vejner tal-European Policy Center li ġifiri il-miri se jiġu riveduti. Issa mistoqsija konkreta, inti tikkonferma li li l-anijiet Ewropej se jibqgħu fil leġizlazzjoni Meta l-Kommissjoni tgħid li l-annijiet iridu jkunu aktar speċifiċi skont il-pajjiż, xi trid tgħid eżatt tifisser li se jkun hemm aktar żmien l-applikazzjoni tagħhom għal ċerti pajjiżi jew inkella se jkun hemm rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi differenti jew inkella se jkun hemm kalendarji differenti skont l-annijiet. Il-ġimgħa l-oħra l-Eurostat ippubblika id-data fuq it-trasformazzjoni tal iskard domestiku fl-2013 u hemmhekk naraw biċċar li hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi u baqalna biex ikonna situazzjoni omogenja, il-Kommissjoni kif taħseb li tista' tejjeb l-applikazzjoni ta' dawn il-liġijiet fuq ir-riċiklaġġ. Is-Sinjura Swizza. L-ewwel qed nilqa' lill-Kummissarju. Wara li smajt dawn il-mistoqsijiet kollha, forsi nixtieq nagħmel sintesi jiena. Aħna rajna żewġ suġġetti jew lenin hawnhekk li ġew diskussi, it-TTIP jiġifieri imbagħad l-ekonomija ċirkolari u l-ġestjoni tal-iskart. Ġalla darba inti vjaġġajt fil-istati membri kollha f'dawn l-aħħar xhur sur kummissarju naħseb li rajt Fir-realtà li l-ekonomiji mhux żviluppati bl-istess mod u għal daqstant fit-28 stat membru se jkun diffiċli biex kemm l-implementazzjoni sħiħa, ovvjament l-ekonomija ċirkolari rridu għal kol kemm aħna nappoġġaħ il-pjan tiegħek nixtieq nappoġġa wkoll ir-ritorn tad-direttiva tal-iskart li semmejt inti wkoll, però anki tliet dimensjonijiet li semmejt inti wkoll nittama li żammon f'moħħok, ġifiri l-qasam ambientali, ekonomiku u dak soċjali għaliex mingħajr dawn id-dimensjonijiet ma jistax ikollna Ewropa, però ġela darba għaddit kważi s-sena minn meta bdejna bil-mandat tagħna baqgħna erba' snin oħra issa. U dawn il-pjanijiet kollha li qed issemmi inti huma long term minn ħames sa xar snin. L-elettorat qed jistenna ħidma speċifika U anki ħana bħala parlament rridu ħidma speċifika u għal daqstant mistoqsija li ma ħidmit speċifiċi se twetta inti b'mod li aħna nkunu nista' nippreżentaw dan kollu l-elettorat tagħna. Għandi mistoqsija oħra li tirreferi għal Kroazja u koll, inti ġejt il-Kroazja dan l-aħħar aħna naf mill-fondi ta' koeżjoni strutturali, eccetera madwar 11 miljon euro, pero Issa bil-pjan Juncker kien hemm xi konfużjoni għaliex iċ-ċittadini ma jafux id-differenza bejn il-pjan Juncker u l-pjan ta' investiment permezz tal-fondi Ewropej. Forsi smajta dejn inti wkoll. Jiena naħseb li huwa importanti li nagħmlu differenza bejn iż-żewġ pjanijiet u nispjegaw liċ-ċittadini x'inhu l-pjan Juncker u x'inhu l-fondi Ewropej. Nixtieq tweġiba minn għandek dwar dan u speċjalment nixtieq inkun naf dwar il-Kumitat tas selezzjoni ta' proġetti li semmejt inti. Xi kumpanniji u esperti importanti, però għadu mhux ċar min se jażel il-proġetti, grazzi. Grazzi. Bekk temmejna dan ir-round. Bekk issa viċi President għandek il-kelma biex twieġeb. Grazzi ħafna. Signora Cardini jistaqsitni dwar jist, kif jista' jkun possibbli li jkun hemm finanzjamenti mill-IMFSI. U meta jistgħu jaslu l-profitti. U jekk għandu ikun hemm xi ħadd li ikun jaf l-affarijiet kif jaħdmu u ninqdew bis-servizzi tiegħu jekk fim ta' tajjeb. L-għonnet, aħna sen nifokaw fuq proġetti ta' riskju għoli. Dan ifisser li nistaw niksbu eh, self għal proġetti li huma aktar riskjużi. Fis-sens li il-profit mhuwiex ibbażat fuq li modi ma jkunx hemm eh, risk sharing element estern għalhekk imbagħad il-proġetti l-oħrajn jistgħu jisfruttaw mill imfsi Il-Kummissjoni ma tażilhomx il-proġetti, ah, mhux aħna qegħdin ngħidu dan jista' jkun proġett tajjeb jew le. Però hemm investituri privati li qed jippjanaw li jinvestu fir-reġjun jew pajjiż għal xi raġuni u jekk huma eh, kun jistaw jaraw li l-proġett tant huwa riskjuż li l-banek li supposti jagħtu s-self għal proġett ollew ir-rati ta' imax b'mod li ma jkunx hemm aktar profitt, allura jistgħu iduru għal fuq l-efsi u jitolbu għajnuna b'mod li l edrati ta' immax jitbaxxew b'mod li il-proġett trendi aktar. L-istess ħaġa bil-proġetti PPP. Xi pajjiżi bħal Spanja, l-Italja, l-Ġermanja u Franza għal dinqas f'dan l-istadju. Il-banek promozjonali nazzjonali se jikoperaw fl-imkien mal-MSI se jkun hemm kofinanzjament tal-proġetti fejn il-parti ewlenija toħroġ mill-FSI. U ma jafu minnu ma klienti tagħhom dawn il-banek, jafu xin il-klima nazzjonali u dan jkun jista' jgħin biex ikun hemm l-aħjar għażla ta' proġetti u l-involviment ta' aħjar SMEs. Imbagħad il-mistoqsija ta' Madam Swikas min se jagħżel il-proġetti Eh, fl hemm żewġ livelli, l-ewwel wieħed huwa il-kumitat li se jevalwa l-livell tar-riskju u li se jidentifika il-linji gwida tal-politika ta' investiment. Imbagħad hemm firewall li wara hemm kumitat ta' investiment fejn hemm seba' persuni ingaġġati mis-suq, familjari ħafna massu u dawn se jenalizzaw il-proġetti. Umbat jgħidu iva jew le skont kif jixraqlu l-proġett. Jiġifieri dan huwa korp indipendenti. Id-differenza bejn il-pjan Juncker u l-fondi strutturali huwa li l-fondi strutturali ġew allokati għal pajjiż u jistgħu jintużaw għal investiment fil-qasam pubbliku jew privat, jew skont il-ħtieġa insomma tal-pajjiż. Però l-pjan Juncker il-fond tiegħu huwa fond separat li qisu bank. Li minnu il-kumpanniji privati kollha, l-municipalitajiet kollha jkun jistgħu japplikaw dan ir-risk sharing element. M'hemm xotijiet hemm self biss, e, self jew equities. Jew nkella garanziji wkoll. Minnaħta l-ekwitajiet, e, din in-naħa hija importanti ħafna, speċjalment għal SMEs. E, din hija waħda mill-mistoqsijiet l-aktar saqsuna fl-Istati Membri l FSI se jagħti ekwitajiet għall SMEs Jista' jkun anke każ self minn naħa tal-banek, però minħabba l-fatt li ma tantx hemm ekwità ma nistawx eh, ikonna dawn il-fondi, hemm pero kumpanija Amerikani li jixtiequ jinvolvu ruhom imbagħad u għalek aħna xtaqna nindirizzaw il-falliment tas-suq. U l-kwistjoni tal-ekwità hija importanti ħafna li FSI se tagħmel ċertu ħidmiet eh, li jfisser li meta kien hemm telf idbatihom hi l-ewwel. Hija xi ħaġa li suppost għandha taġevola l-investiment privat. Imbagħad is-Sinjura Dalli eh, inti staqsejt dwar id-daqs tal-proġetti jekk mhux sejjer żball. Meta nitkellmu dwar il-finanzjament tal-SMEs, ovvjament il-proġetti huma żgħar. Qegħdin nitkellmu fuq skala żejra, però mbagħad rigward l-investiment tal-infrastruttura proġetti huma ikbar hemmhekk għaliex li IB ma jistax jipproċessa eh, ħafna applikazzjonijiet. Qegħdin ngħidu xi ftit miljuni bħala limitu. Imbagħad eh, kien hemm mistoqsija dwar il-qasam tal-minieri. U kif jekk hemm xi ħaġa fil-pjan Juncker li tista' tagħti appoġġ lil dan il-qasam b'mod li ikun hemm tranzizzjoni għal xi ħaġa aktar sostenibbli aktar nadifa. L-investiment kollu, pereżempju għal teknoloġija aktar nadifa, f'dan il-qasam, eħa, jista' jkun hemm l-involviment tal-EFSI, dan huwa qasam li qed jikber brata maġla fl-Ewropa. Il-minjir jak tan-notfa. Hemm domanda kbira, pereżempju fiċ-Ċina, għal teknoloġija aktar nadifa f'dan il-qasam, u aħna rridu niżguraw li l-Ewropa tkun ċentru għal teknoloġija aktar nadifa f'dan il-qasam hemm kumpanniji tajbin diġà anki bħalissa li qegħdin jipprovdu dawn it-teknoloġiji, però jekk hemm proġetti bħal dawn, allura il-privat jista' jitlob per eżempju għajnuna finanzjarja. Is-sur dan imbagħad. Ix leġizlazzjoni addizzjonali hemm meħtieġa f'dan l-istadju. F'dan l-istadju ma nistax intik eh, dettal. Dan huwa eżattament għaliex qegħdin naħdmu fiħdan il-Kummissjoni nippruvaw nidentifikaw x'inhu l-aħjar approċċ sostenibbli meta nitkellmu dwar l-ekonomija ċirkolari, xinu ma' dimensjonijiet differenti, xinu ma' l-kwistjonijiet fejn għandna bżonn regolament aktar komunitarju u jekk hemm x'aqsma fejn jeħtieġu deregolarizzazzjoni. Naraw ukoll x'nistgħu normalizzaw u nistandardizzaw b'mod li nkunu nistgħu niblu il-kunċett ta' ekonomija tas-suq għal xi ħaġa aktar sostenibbli, x'inhu ma l-inċentivi wkoll u kif nagħtu dawn l-inċentivi għandna bżonn leġiżlazzjoni, regolamenti, x'nistgħu nagħmlu. Irrid nkunu li jiena eh, f'din il-ħidma hija xi ħaġa interessanti din, però hija ħaġa wkoll li iġib maħħa sfida kbira din li ikonna xi ħaġa kompetittiva fl-istess waqt sostenibbli u l-ħolqien ta' xi ħaġa li twassal għal tkabbir sostenibbli. Mistoqsija tajba tweġiba kien daqsxejn hekk, però nittamaw li kunem kontribut tal-kumitat kollu f'dan ir-rigward. L-ekonomija ċirkolari mhux se tkun pakkett wieħed. Aktar hija filosofija ħsieb hemm prassi tajbin eh, f'ċerti pajjiżi u nitamaw li dawn il-prassi nkunu nistgħu ninvolvuhom fid-diskussjonijiet tagħna. Eh, sur Florence tkellem dwar jekk u se nagħmlu ċerti affarijiet ukoll. F'ċerti każijiet eh, inġenerazzjoni ħir mill filling, però l-għana ħari tagħna huwa r-riċiklaġġ sa fejn hu possibbli, b'mod li ma jkunx hemm skart. Naħseb inti espert iktar minni f'dan il-qasam, ġifiri mhux se nisfida l-opinjoni tiegħek dwar dan is-settur. Imbagħad kien hemm Madam Rivassis li qalet li l-Kummissjoni Juncker ma tridx tilleġisla u dan mhux ġost. Il-Kummissjoni l-ġdida ilha taħdem ħames xhur biss. Jekk irridu jsiru affarijiet kbar, ovvjament dawn l-affarijiet il-kbar jeħtieġu żmien biex isiru. Li FSI u l-pjan Juncker naħseb eh, saru pjuttost bħeffa, speċjalment meta ma li modi Sat mi ir-rebbija suppost għandu jkun hemm diversi proposti li jiġu mresqa, però kollox irid iż tiegħu. Inti staqsejt ukoll dwar l-endocrine disruptors il-Kummissjoni ddeċidiet li tniedi evalwazzjoni ta' impatt xi ħaġa standard għal kull miżura li mistennija li jkollha impatt sostanzjali. Il-kriterji l-ġodda għedna jafu jkollhom impatt sostanzjali fuq is-saħħa eċetera. Dan huwa għaliex aħna rridu nagħmlu dan għaliex fis-seba' EIP li kien adottat fl-2013 kif tafu intom u l-Parlament u ukoll flimkien ma' Kunsill hawnhekk ngħidu li l-Unjoni għandha tiżviluppa kriterji armonizzati għall-identifikazzjoni ta' endocrine disruptors. Din hija raġuni għalfejn irridu nagħmluh dan ix-xogħol, mhux biss ħaġa sempliċi din, ix-xjenzjati ma jaqblux bejnietom dwar dan, u aħna rridu nkunu ċerti li nafu x'inhu ma laffariet affarijiet eżatt, naf li hemm opinjonijiet eh, polarizzati fuq din il-kwistjoni, però għandna bżonn il-fatti eh, imsejsejn fuq l-evidenza. Kien hemm ukoll konsultazzjonijiet pubbliċi li matulhom ksibna 27,000 kontribut. Issa rridu nagħmlu l-analiżi tagħna għaliex din hija xi ħaġa li tgħinna wkoll noħorġu b'xi ħaġa sostenibbli. Imbagħad kien hemm Balgos li qal li fl-Ungerija hemm esperjenza ħażina bil-proġetti PPP. ħadd waqt jisforza lil ħadd biex jagħmel proġetti PPP. Hemm eżempji tajbin ħżiena ta' dawn il-proġetti, però li FSI se tikkonċentra fuq il-qasam privat, il-pjanijiet ta' investimenti jew inkella Eh, kooperazzjoni bejn il-privat il-pubbliku. Il-PPP huwa modell wieħed fost ħafna, meta nitkellmu dwar il-PPP, aħna nitkellmu dwar highways, etc. Affarijiet fejn għandna esperjenzi negattivi u pożittivi, però hemm modi inqas komplikati kif nistrutturaw kooperazzjoni bejn il-privat u l-pubbliku f'dawn l-qosma. memx għalfejn tuża proġetti PPP ġifiri biex tikseb il-finanzjamenti mill-FSI. Imbagħad production leakages, waħda mill-kwistjonijiet li semmew ukoll, iva għandkom raġun, dan rajnieh meta l-produzzjoni mill-Unjoni Ewropea tmur iċ-Ċina. Irridu niżguraw li l-kompetittività tkun tajba biżejjed b'mod li l kumpanniji ma jitrażlokawx għal Pajjiżi aktar kompetittivi. Però nakaw diversi affarijiet li jinfluwixxu fosta minn flessibilità fid-diversi joqsma. Grammatika kies imbagħad staqsijena dwar kif nistgħu nikkonvinċu l-investituri biex jinvestu fil-Greċja. L-ewwel nett ikolli ngħid li li FSI tista' tejn jekk is-sitwazzjoni ġenerali titjib b'mod li s-settur privat ikun jista' mbagħad jikkonsidra li jinvesti fil-Greċja li FSI tista' tkopri parti mir-riskju u dan jinkludi wkoll il-kontro riskju. Però ma nistgħux inġelu l-kompanji biex jinvestu fejn ixtiqu aħna, nintama li l-gvern jista' jistabilixxi s-sitwazzjoni fil-pajjiż b'mod li l-investituri privati mbagħad Griegi u internazzjonali jibda jikkonsidraw li jinvestu pereżempju fil-qasam tal-enerġija jew it-turizmu. U jekk dan huwa l-każ, allura li FSI tkun tista' tagħti risk sharing elements u nittama' u bekk naslu għal din is-sitwazzjoni mill-aktar fis. Mr. Danten, you asked about food industry, can it? Saqsejtu kol dwar l-industrija tal-ikel u jekk tistax tibbenifika minn dan. Jina nista' nimmaġina li l-innovazzjoni fil-industrija tal-ikel tista' tkun qasam illi eh, Iva jista' jkollu anka l-sim tal-riskju ehm, um, u dan meta jkun hemm investimenti uh, eh, f'dan is-settur tal-ikel. Huwa qasam jiġifieri tajjeb xorta waħda illi eh, wieħed jista' jidaħlu wkoll f'dan l-investimenti ta' riskju. Semma wkoll il-flessibilità inti qed l-tkabbir u l-patta stabilta tista' tirrepeti? Sorry, the vraag over eh, Le. Kont qed nistaqsi dwar il-pakket tal-ekonomija ċirkolari u l-riċiklar l-informazzjoni li kenna mill-ċentru tal-politika tal-Unjoni Għalu il-ħajħarsu lejlanijiet u għalek li jina għet nistaqsi xie tfisser il-Komissjoni meta tgħid li ħat l-anijiet aktar speċifiċi għal pajjiżi speċifiċi. L-anijiet ħajibqgħu l-istess imma meta wieħed jħares li sitwazzjonijiet fil-pajjiżi naraw kemm hemm distak bejnietom. U l-standards għal kulħadd l-istet miex xi ħaġa tinkiseb fil-medda ta' żmien għasir u għalhekk li aħna qed nagħmlu din il-proposta. Maħniex se innaqsu il-livell ta' ambizzjoni imma irridu naraw eżattament x'ista' jinkiseb anka meta Eh, nollu l-standards imma situazzjoni iva varja minn pajis għal ieħor u l-ekonomija ċirkolari u xi tfisser. Dan ifisser li u wkoll il-pakkett tal-iskart jew kussjonijiet oħra, kussjonijiet marbuta mal-dizin tal-prodott, per eżempju, kif senżidu l-efficienza tal-rizorsi, kif ħannaqsu l-użu tal-materja prima, kif sensaħħu il-modelli tan-negozji ġodda u nappoġġaw konsum aktar sostenibli il-ħolqien ukoll ta' swieqa għal materja prima ċessaħjar l-informazzjoni għal konsumaturi għax il-konsumaturi huma importanti u koll um, anzi huma importanti mess l-ekonomija. Grazzi President għalek tal-li tajtin din l-opportunità. Nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtna eh, l-risposti tiegħek u anka tal-li inti attendejt il-laqa għawnek manni xejow bi kull marrit namel huwa l-infis li ninfakkarkom illi il-laqa li mis se tkun fi 13 ta' april u għal nofsina l fl-14 fil-ħodu. Grazzi ħafna tal-prezenza ta' komawek u narakom id-darba li mis.